Dini għal ewwel laqa u nixtieq eh, nejt illi il-rapport fuq li finanzjar innovattiv għandu valur miżjud importanti, specialment dan il-periodu partikolari. Għanna bżon inħarsu lejn soluzzjonijiet kollha alternativi għal sorsi ġodda tal-inifinanzjar, ġifieri metodi ġodda f'din f'dan il-perjodu Eh, meta anka il-budgets nazzjonali u l-ekonomija Ewropea għandha bżonnu dan. Dan huwa din hija dimensjoni importanti ħafna. U dimensjoni oħra hija ir-rwol ta' kif nirregolaw dawn il-metodi ta' iffinanzjar biex jilħu il- il-kriterji tal-metodi tal-finanzjaru ġestjoni, ġifiri li jaqaw u kol taħt l-istrateġija tal-2020. Il-lazla ta' din il-finanzjar ġdijt u opportunità l-parlament biex juri li aħna Nistaw eh, nuħdu dan l-approċ komunitarju, miflok wieħed intergovernmentali nistaw nofru soluzzjonijiet ġifiri fuq livell Ewropew. U dawn ikunu supplementari għal miżuri nazzjonali minn ma wieħed ikun qed juħudilhom posthom b'mod komplet fid-dibattitu tal-lum. dawn eh, tipi ta' finanzjar alternativ, innovativ fuq livell Ewropew għandu għanna nħarsu lejhom bħala il-karotta, eh, inċentiva. Il-karotta u l-istikka li biex namlu l-affarijiet aktar eh, effettivi. Issa dwar l-emendi li għanna wara xarun ofsa negozjati kien hemm 200 emenda li tpoġġew dimna u aħna dawn ħarisna lejhom studjanijom flimkien mal-shadow reporters u sibna ħafna eh, eh, affarijiet li kienu eh, komuni. Nisperaw li nadottaw li jiġu adottati ħafna minnhom fil-Parlament u jippermettilna biex aħna nitkellmu bleħen wieħed viżavi l-Parlament, viżavi l komissjoni u l konsella dwar il- promessi li jintlaħqu dawn uh, jirrispettaw it-tlet uh, pilastri, il-pilastru uh, ta' tassazzjoni fis settur ewlieni u hawnhekk il-ħaftajim fuq um, l-opportunitajiet ewlenin li hemm fil-paragrafu 5 tat-tekst modi importanti ta' kif wieħed jista' jdaħħal aktar l aktar revenues permezz ta' dawn eh, il-finanzjar innovattiv u anka l-ħakna ftajin fuq l izvilupi tal tal-G20 u il-ħtieġa illi aħna irridu nipruvaw nilħu ftejn internazzjonali f'dan il-qasam anka il- eh, ħtieġa illi aħna nitalmu Eh, mill-affarijiet eh, u mill-leġislazzjonijiet li huma fis-seħ fl-istati membri sissa. U anka jekk eh, tiġi sviluppata il-tassazzjoni tal-transazzjonijiet finanzjari jista' jkun hemm ukoll effetti negattivi Eh, nistaw nitilfu flus għal pajizi terzi minn flok eh, il-flus jibqaw fil-Unjoni eh, fil-Unjoni Ewropea. Rridu nħarsu kollejn il kussoni tekniċi ta' din l-FTT, rridu naraw koll il-valur miżjud għal kontributuri ċentrali. rridu nitolbu l-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel evalwazzjoni tal-impatt fuq uh, il-differenzi bejn il-kontributuri u min ikun qed iġor il-pista din it-tip ta' taxxa. Rridu inħarsu u koll ġestjoni ta' tħul illi eh, ikunem minn dawn is-sorsi dif differenti alternativi ta' finanzjar u ukoll punti li huma miftuħin hemm il-paragrafu wieħed fejn qed nagħmlu referenza għal reżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' Marzu li għadda fejn kien hemm studju fuq l-introduzzjoni ta' din il-FTT fuq livell Ewropew wara laqat li saru dan l-aħħar mal-Shadow Rapporters fil-Strasburgu l-erba li għadda kenna eh, proposta mill-IPP fuq dan is-suġġett qed jagħmlu referenza għal paragrafi oħra tar-reżoluzzjoni tal-10 ta' Marzu tal-2010 u hemm suġġeriment ukoll proposta fil-fatt biex insibu soluzzjoni u bażi komuni biex bekk inkunu nistgħu nużaw il-termini il-terminu ta' eh, taxxa jew levi fuq is-settur finanzjarju, fuq il-transazzjonijiet il finanzjarji fuq livell internazzjonali u Ewropew. Dan huwa tip ta' lingwaġġ li naħseb jista' aħna nistgħu naċċettawha. <clears throat> Umba tem problema u kol li għada miftuħa fuq il-paragrafu seba' ta' tekst wara eh, taħdidiet u negozjati rnexxilna nkunu f'pożizzjoni nilħu kompromess u hawnhekk qed nitkellem dwar paragrafu 3 u 70 u eh, Eh, inkludejna il-paragrafu 73 tal-rapport Baress fit-tekst tagħna daħan dan. U dan il-rapport ġie adottat b'maġġoranza kbira fil-plenarja ta' ottubru li għadda. Dan il-paragrafu jagħmel referenza għal eh, ftejim fuq din l-FTT fuq livell internazzjonali u jekk dan mhuwiex possibbli allura wieħed eh, eh, jitkellem imbagħad dwar eh, taxxa ta' tranzazzjonijiet fuq livell Ewropew. U din hija estazzjoni li għandha x'aqsam ma' tassazzjoni issa fit-tieni pilastru mm, għandna il- Eh, eh, il-bonds Ewropew, il-Eurobonds u eh, l-affarijiet relatati magħhom hawnhekk għażilna titlu ġdid biex nagħmlu distinzjoni bejn l-obbligazzjonijiet ma' investimenti u obbligazzjonijiet marbuta mad-dejn. Hawnhekk hawn referenza għal Eh, Fatti li hemm diskussjonijiet kbar palissa fuq dan is-suġġett u jgħad diskussjoni importanti ħafna dwar l-użu tal eh, dawn l-obbligazzjonijiet Ewropej u numru ta' proposti eh, marbuta ma' dan għamilna referenza għal rezoluzzjoni tal-Parlament li għaddiet fi 16 ta' Diċembju dwar il-Permanent Stability Pact u din ir-rezoluzzjoni fija qed eh, sejħu lil kunsil biex jibat sinjal ċar pol, eh, sinjal politiku ċar lil kummissjoni eh, dwar jekk eh, dawn l-obbligazzjonijiet u miex utli. Dwar l-investimenti u tkabbir Ewropew l-istrateġija tal-2020, eh, dan ukoll qed jitqies hawnhekk. Issa eh, tielet kapitlu ta' dan ir-rapport Eh, dwar il-settur tal-enerġija nixtieq ngħid li aħna nagħmlu referenza eh, għal polluter pays li wieħed jibqa' jżommu jżomma f'moħħu meta jitkellem dwar it-tassazzjoni eh, li min iniġġess iħallas. Irridu nifukaw fuq it-tassazzjoni marbuta ma' dan il-prinċipju ta' min iniġġess iħallas. Meta eh, wieħed tkun qed revizjoni ta' direttivi relevanti aħna nissuġġerixxu li l-kriterji eh, marbuta mal-emissjonijiet eh, ta' CO2 għandha tiġi inkluża u koll rridu niftakru koll li il-levies marbuta ma' CO2 għandhom ħafna beneficju għax jinkoraġixxu n-nies biex jużaw l-enerġija b'mod aktar effiċjenti. Hemm ukoll il-kwestjoni tal-taxxa transkonfinali eh, skont il-prinċipji jimniżla fil-WTO u eh, xtaqt eh, ngħidilkom ukoll aħna minna proposti eh, f'dan il-qasam u l-Kumitat Itre u koll għadda xie proposti illi aħna rnexxina nintegrawhom issa dwar l izvillup il-politika ta' zvilup tkabbir u uh, li finanzjar f'dan il-qasam aħna kena proposti importanti ħafna mill kumitat tal-iżvilupp li aħna wkoll innexxina nintegraw. Għamilna progress eh, chairman u Xaqni ħod l-opportunità biex nirringrazza il-Shadow Reporters tal-kooperazzjoni tajba taħħom u nispera illi jirnexxinna insolvu il-problemi ta' marbuta ma' paragrafu seba' il-ħakna naħseb jiena eh, kompromess tajjeb ħafna f'qasam fej kena bżonn li nkunu ottimisti u narfu il-valur mizzjut Ewropew f'dan iż-żmien diffiċli rridu niddefendu din l-idea tal-valur miżjud Ewropew u anka il-pożizzjoni tal-Parlament f'dawn id-diskussjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Podemata issa naddu għal il-mikrofon il-tanu taħubner nixtieq ngħid illi meta is eh, kemm huma importanti u eh, sensittivi l-kwistjonijiet hawnhekk. Bħala rapporter naħseb illi inkiseb ħafna biex ners u lejn il-kompromess saħħari, però kif qalet uh, eh, Sinjura Padimata għadba uh, għanna fejn uh, nimxu biex nifinalizzaw il-proposta. Uh, u tkun politikament tajjeb ħafna kieku sibu din il-pożizzjoni komuni. Għandi fiduċja li aħna jirnexxina nagħmlu dan fil eh, qabel il-votazzjoni fil-ġimgħat li ġejjin. memx għalfejn qed nirrepeti dak li bilna fuq u nixtieq eh, biss insemmi eh, xi żewġ punti xi ftit differenzi li għadna qegħdin niddiskutu kif naħseb fimtu minn dak li qalet is-Sinjura Podimata li huwa importanti hawnhekk huwa il eh, din it-taxxa malbuta ma' tranzazzjonijiet finanzjari. Ir-rapporter xtaq ma' tekst illi eh, tiġa kien hemm votazzjoni fuqu fejn hemm din l-idea illi ikonna din it-taxxa din l-FTT fuq livell Ewropew fejn ovvjament din hija għażla fattibli il-koll aħna konxi kemm um, e, dwar xinuma il-vantaġġi u anka l-iżvantaġġi eh, ta' din l-FTT fuq livell Ewropew. U għalhekk aħna b'responsabilità kollha inħossu li għana naraw x'inhuwa xejn joħroġ mill-evalwazzjoni tal-impatt u mbagħad nistudjaw dan bir-reqqa meta l-affarijiet jiġu finalizzati qabel is-sajf din is-sena, naraw u naraw li din hija adattata, allura nkunu nistgħu nimxu f'din id-direzzjoni. Eh, aħna rridu naħdmu fil-ġranet li ġejjin biex naraw kemm nistaw nilħu dan il-kompromess eh, għal-proposta. Jina naqbel ma' s-Sinjura Podimata li fuq paragrafu wieħed meta għanna din ir-referenza għal-rezoluzzjoni eh, ta', ta rezoluzzjoni ta' marzu li għadda inħoss li għanna nilħu il-ftejim anka nifem illi u koll illi dwar il-Eurobonds u l-Carbon Tax il-ħakna ftejim u nispera illi uh, jirnexxin anka nifinalizzaw il-referenza għal ġestjoni tar rizorsi uh, potenzjali minn uh, transazzjonijiet fis Eh, mit-tassazzjoni għal transazzjonijiet finanzjari. Nixtieq eh, ġifieri intikom din l-pressjoni li kważi wasanna, għadna ma wasanni imma kważi wasanna. U nispera li nsibu soluzzjonijiet qabel ma sir il-votazzjoni tal-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sir Smith. Grazie, President nixtieq nirringrazzja lis sinjura Padimata kif tafu u kif intqal mill-Sinjura Danuta Hubner kienet kwestjoni diffiċli u kulħadd konxju minn dan. Inna niddiskutu għal ħafna sijat din u minnaħa tagħna mill-grupp tal-Alde l-ħakna konklużjonijiet fi Strasburgu l-ġimgħa l-oħra. Eh, il-problema eh, il-problema tal-FTT u, u l-oħra il-Eurobonds imma naħseb illi tal-Eurobonds hija aktar faċli li wieħed isolvi għandna tekst komuni ta' sena l-oħra fejn bilna fuq u imma fuq l-FTT nixtieq insemmi wkoll kif qalet is-Sinjura Hubner il il-tekst tal-rapport Bress kienet diffiċli biex meta kompromess hemmhekk u minnaħa tal-ħodor kienem anka emendorali fl ħar minuta. fl ħar pero mill-grupp tana, l-grupp ta' għalde, aħna aċċettajna il-tekst kollu kif kien għal kem aħna ivvutajna kontra il-parti illi tgħid li l-Unjoni Ewropea tista' għandha uh, anzi għandha tiġi introdotta fuq livell Ewropew l-ewwel. Jekk aħna eh, ivvutajna fuq il-rapport ta' Barres, fl-axħar. Jina eh, naħseb il għandu jkun l-istess proċedura din id-darba u eh, ħsibt illi eh, dan kien fil-fat il-kompromess ta' Strasburgu tal-ġimma l-oħra ma nafx pero jekk dan u ixek fil-rigwar tal-naħa tal-IPP. Aħna fil-grupp tagħna nixtieq nkunu nafu jekk intom ux se tappoġġaw ir-rapport, jekk dan it-tekst għadux emmek, għalija nkella ħatkun diffiċli biex nikkonvinċi l kollegi tiegħi illi ma tantx huma favuru favura din, din l-ewwel pass Ewropew. E, Ġifieri hawnhekk qed nitkellem il-perspettiva tagħna. E, din hija l-problema li qed fadal barra dak naħseb illi aħna lħaqna l-kompromessi fil-kustjonijiet l-oħra u nirringrazzjak. il-Sinjura Hubner tixtieq terġa' titkellem, tixtieq ċara xi punt. Provajt inkun ċara kemm jista' jkun hawnhekk kellna nuqqas taqbil fil-fatt ma nistgħux naċċettaw f'dan l-istadju ġifiri ġima qabel eh, l-aħħar skadenza ma nistgħux naċċettaw il-formulazzjoni illi ġeja direttament mir-rapport eh, ta' sena l-oħra illi qed jgħid b'mod ċar illi l-introduzzjoni ta' din it-taxxa għandha tkun wiesa. Jekk le, Eh, għanna miktub għawnek broadly based, għawnek aħna fimnija bħala globali. Eh, jekk muxek eh, din għanda tiġi introdotta fuq livell Ewropew bħala l-ewwel pass, aħna għadna konvinti illi ma nix nkunu daqseg diretti, għanna nistennow l-ewel net għall-evaluazzjoni tal-impatt illi ħassir mill-Komissjoni Ewropea. Aħna smajna mill-Komissarju eh, tled darbiet għala illi din ħatiġi finalizzata qabel s eh, eh, is-sajf ta' din is-sena. Aħna nħossu illi jekk il-Komissjoni sib li din hija adattata, imbagħad din it-taxxa tista' tiġi introdotta fuq livell Ewropew f'każi fil-każ li tiġi rifjutata mill-pajjiżi oħra fuq livell globali. F'dan il-każ biss, jiġifieri, wara eh, eh, eh, aħna nistgħu naċċettawha ġivi wara l-evalwazzjoni tal-impatt mill-Kummissjoni. Mingħajr dan ma nistgħux nappoġġawha għax aħna ma nistgħux inkejlu f'dan l-istadju il-relazzjoni li hemm bejn il-vantaġġi u l-iżvantaġġi bl l-introduzzjoni ta' din l-FTT fuq livell Ewropew. E, nifem illi għadba għanna xieġranet biex niprovaw nifinalizzaw il-dokument. Grazie ħafna nixtieq nistaqsi li l-Kummissjoni meta ħajoħroġ id-dokument li għadha kemm referet għalih is-Sinjura Hubner. Is-Sinjura Hubner. Kont qed nitkellem u ma nafx xed tgħid is-Sinjura Hubner. U President qed jgħidilha li jiena kien qed jindirizza lil kummissjoni u jistaqsija meta ħataddi dan l-evalwazzjoni tal-impatt. Jiena ma nistax ngħidilkom aktar milli qal il-kummissarju il-ġimgħa l-oħra. Is-sur Filip Lambert. Mill-ħodor jiena ma nixtieqx ninterferixxi f'diskussjoni bejn il-liberali u l-PPE. Però nixtieq naqsam dak l għandif f'moħħin, għana prezza il-mod miftuħ li tkellmu eh, Danuta Wala kienet eh, importanti, jina u kol pero nishtiq eh, ma oċ, nisti nitkellem mot frank, jina namel rabta ma dak li ntqal il-biraħ fid diskussjoni Et nitkellem hawnhekk għal żewġ gruppi tal-Aldew tal-PPE it-tnejn, il-gruppi ta' kom qed jinsistu illi aħna ikonna din il-konverġenza lejn il-sostenibilità fil-finanzi pubbliku u dan ifisser eh, toħa u tnaqis u dan kien ċar. Aħna għedin ngħidu però rridu ninvestu Eh, irridu ninvestu eh, mill-parti privata u minn dik pubblika u kull darba li niddiskutu ir-riżorsi illi jippermettu jew li ħaj jippermettulna illi ninvestu fil-lanijiet għal-2020 kull f'kull suġġett marbuta ma' riżorsi il-risposta tagħkom hija dejjem le. Jew inkella irridu naħsbu dwar din jew irrid ikona dan din l-evalwazzjoni tal-impatt. Jiena veru konfuz, nixtieq nifem kif intom qegħdin tirrikonċiljaw eh, din eh, il-ħerqa l austerita u l-arfin tagħkom għal lazla għażla eh, tal-finanzjar ta' din l-istrateġija tal-2020 biex nal-uwa din il-formula. Il il irridu naraw kif se nagħmluha. Jekk ma nistgħux eh, nagħmlu t-taxxi fuq il-korporazzjonijiet, jekk ma nistgħux nintaxxaw laqas is-settur finanzjarju, jekk ma nistgħux induru lejn il-frodi eh, ta' taxxa għax ġinja ħaġa li intom ukoll ma tappoġġawx. L-unika sorsi ta' inkam pubbliku li jeżisti huwa il-tassazzjoni fuq l-inkam fuq it tħul u it tħul ta' xogħol. U Ġifiri għawnek illi din nitkellmu dwar illi nintaxaw il-persuni l-aktar dajfa fis-soċjetà. Eh, inkella illi innaqsulhom il-benefiċċji li jihdu daw, per eżempju marbuta mal-impjek jew il-qatt jina nishtiq niprofa nifhem kif tħarsu leja intom din eh, il-formula li qed titkellmu dwarha kif se l-affarijiet fiha minix edha nifem, mux qed nifem jena. Il-proposta tija hija illi aħna eh, nimxu mal-formulazzjoni ta' rapport beres eh, u jekk le, rridu noħorġu b'alternativ li kredibli, għax il-mod ta' kif intom qed titrattaw l-affarijiet ifisser illi ma hemmx riżorsi żejda jekk jirna xilkom tbella għalli ċittadin din, ħanejda kan iħu lezzjoni kom jena, għax tini għax ħagġa li jena għalija hija impossibli li s-sir. Grazzi ħafna lil Filip. Issa Ivo Strejġek. Grazzi, President. Bonġu, Senjuri. Jiena, ma nixtiex eh, nkompli nżdid fuq dak illi qal is-Sur Lambert minn minkejja il-fatt li ċertu mill-idejat li għadu kemm tkellem dwarhom huma interessanti. Eh, Ħan konċentra fuq fuq ir-rapport ta' Sinjura Podemata u ngħid illi napprezza x-xogħol illi għamlet hija kwistjoni illi hija komplikata u ġi trattata b'mod strutturali. Imma diffiċli wieħed ibellaħħa lil ċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri din hija l-verità. Jiena ma rridx noqgħod nerġa' nirrepeti il- um, il-remarki illi jiena kont għamilt fuq dan is-suġġett U għawnek għetni nirreferi għal uh, finanzjar innovativ aħna maħniex edin fin-nofs, edin fil-bidu ta' din l-era tal-konsolidazzjoni fiskali fil-Stati membri uh, Ewropej u l-opinjoni tiegħi u eh, aħna għadin idu li din eh, l-era għanda tiġri flessa mill-Parlament Ewropew u mill-membri tiegħu u għalhekk aħna ma nistawx nevitaw il-formulazzjoni jew l-użu ta' sentenzi illi anka l-istituzzjonijiet Ewropej e, e, qed jużaw dwar jekk il-programmi tagħhom e, għandhomx ikollhom tuħ tnaqis fil-budget tagħhom. Dan din hija l-ewwel eh, din hija rimarka li inti ġamilta qabel. Dwar il-qalet is-Sinjura Hubner fil-rigward fil l-FAT u l-FTT jekk tiġi implementata biss fuq livell Ewropew ħajkun hemm eh, iktar kbir fuq l-istituzzjonijiet finanzjari u negozju fl-Unjoni Ewropea ħajkun anqas kompetittiv meta ipparagonat mal-kumplament tad-dinja. dinja pozizjoni ikkomplikata u emnuni meta ngħidilkom illi hemm eh, eh, stati membri dan qed jintwera fuq anka fil-Kunsill illi dawn il-miżuri dawn l-odda ġifiri l-FAT u l-FTT dawn ħajġu żgur iblokkati fil-Kunsill u eh, jien għandi l-informazzjoni dwar dan. aħna ma naħsibx aħna poġġaw emendi li trasferu aktar setat ta' eh, l-ġbir tal-taxxa lill-istituzzjonijiet Ewropej minajr eh, verifika tajba u trasparenza għax dan huwa pass perikulus maħniċ se napoġġaw laqas illi nkomplu nisselfu l-flejjes l istati membri. Wara kollox aħna ċittadini u ċittadini ħalsu it-taxxa u u fil-rapport ta' Sinjura Podemata hemm eh, anka din il-rimarki eh, li għandhom xasmu ma' dan is-tip ta' self. Hemm sentenzi fil-rapport illi jisħu fuq l-istrutturar mill-ġdid tal-politika fiskali u l-budgets nazzjonali biex jiġu modernizzati eh, u jimxu mad-dinja tal-lum. Aħna nixxu nassikurawk illi l-pozizjoni tagħna tixtieq tevita eh, l-disgwit soċjali minħabba il-posponiment tal- ristrutturar eh, fuq livell fuq livell ta' stat membru, fuq livell nazzjonali, dwar il-Eurobonds. Aħna nistaw inħarsu lejn dawn il-Eurobonds minn perspettivi eh, ideoloġiċi differenti qed naraw il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħhom dawn il-Eurobonds. Imma jiena mm, nissuspetta li dawn il-Eurobonds ħajżidu il-riskju morali. E, u u qed narahom mod moħbi ta' kif wieħed eh, jista' jaħbi eh, dan id-dejn eh, nazzjonali għax jagħmlu wieħed federali u aħna din ma naċċettawiex. Aħna nixtiequ li nistudjaw fil-font l-lodda finanzjarji eżistenti. Grazzi ħafna l-Sinjura Podemata tax-xogħol tagħha. Gracias, señor Strechek. Voy a dar la palabra al señor Clute, pero antes sí quiero advertir a la... Gracias, señor Strechek. Nejxa ħagġa l-Komissjoni, studju tampat ġimwiet l-inna mill-Komissjoni meta kien hemm ismieħ. U issa qed jgħidulna li dan ġej sajf li jmiss. Imma dan huwa żmien twil wis għal dokumenti li suppost wieħed sempliċi. il-Sur Kalute. Jina nishtiq eh, ringrazzja il-rapporter għamlet bieċa xogħol tajjeb fem. U ħadet eh, informazzjoni minn ħafna għajjun differenti u fil-fatt kelmet ħafna dwar il-tip ta' ġbir ta' dħul differenti. U din xi ħaġa li aħna ntaxxellux naraw kien eh, din di tal-tassazzjoni transatorja finanzjarja. Ovvjament, mbagħad li rqaqat joddu wkoll dak li qed jiġi negozjata hawnhekk ma konniex involuti personalment fija. Imma kienet diffiċli ħafna li nifissaw iż-żminijiet u issa jkun nerġgħu intu għad-daqatajn. Iktar, fit-dettal naraw kemm nistgħu nappaġaw mhux nidilkom bħalissa. dan għandu jkun FTT internazzjonali jew fuq livell Ewropew. Jina kont emenda, jew għalmenu kont ktibta, u għet li l-ewwel qed li suppost kienet taxxa Ewropea fuq il-bażi li aħna għandna ċertu strutturi fuq level tal-Unjoni Ewropea na Parlament għanna għafas fejn istan daħluħ L-Unjoni Ewropea u uh, hija zona ekonomika kbira, wiesa, u għalek nistaw namlu dawn li tibilit minnajr ma jkonna xie eh, riski konsiderevoli. Istambat fuq livell internazjonali l-affarti u rujħom memx strutturi fejn inti tista tagħmel bot effettiv u fuq żmien qasir. Ġiviri, ma' min ħad taqbel. Ma' min ħad iddiskuti. U kollok x'taqsam fuq livell internazzjonali, ovvjament, ovvjament xi ħaġa li kulħadd jixtieq fuq livell internazzjonali jkun għal din il-taxxa, imma ħatkun diffiċli ferm. Ġifieri aħjar li kikun se noqblu bejnietna li naħalloh fuq livell Ewropew. Naħseb li dinja xi ħaġa aktar prattika, aktar fattibbli u li aħna nistgħu jkollna ċertu influenza immedjata fuqha. U għalhekk idu naħtu din l-opportunità. Nixtieq ukoll napoġġa dak li qal is-Sur Lambert. Musaqna ħna ġemtani dak li qal nejt biss li jiena napoġġa. Nix insit ħaġa. Tkellem dwar investiment fi strategija 2020. Imma nixtieq ngħid b'ma mill il-bira. Li aħna dejjem tkellimna dwar il-faqar u l-eskużjoni soċjali u li l-Kummissjoni resqu pjattaforma dwar dan minnajr għanijiet ambizzjużi biex nġildu kontra dawn għaniet ambizzjużi biex nġildu kontra l-faqar. Jekk dan ħajseħ mela għanna bżon iktar flejjes. Jekk għadun nfadlu biss, dan mhux se jkun possibbli. Imma huwa importanti jekk l-Unjoni Ewropea trid xi ħaġa sostenibbli li din dan il-punt jitqies għaleko e urġenti issa li aħna noħorġu btib ta' konsolidazzjoni finanzjarja fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq il-livell nazzjonali. Grazzi. Grazzi Sur Klute. Mela, nfadlilna seba' minuti u għandi ħames talbit għall-interventi. Ġifiri jekk ġabkom zombu fil-qosor kemm jista' jkun u nżommu mal-ħin. Vicky Ford. Grazzi, nixtieq nitkellem fuq il-project bonds illi jien u il-kollegi tiegħi u restaqna żewġ emendi dwarhom. Dawn kif inti tgħidu huma suppost koperti fil-kompromessi ma' mod nara da kelma ħjavi hawnhekk fil-dawn kompromessi. Jiena kompromessi nifhem li jew ħaddaħħal xi wħud minn dawn il-kliem l-ewlenin. Jew inkella ħan votaw separatament fuq l-emendi mżewġ punti li ħna minna fuq il-Project Don't f'dawn iż-żewġ emendi li jiena mhux qed nara li huwa ta' kontroversja kbira għaliex mhux qed ngħidu li aħna kontra dawn il-tip ta' titli iżda qed ngħidu illi hemm ċertu kondizzjoni li wieħed jara fis-seħla u l-ewwel emenda li għanna li ġeja mill dak li aħna minna li IB u kienem u kol minn għajam kwistjoni pal dija. L-ewwel kwistjoni jekk inti għandek finanzjament pubbliku u privat fuq dawn il-project bonds inti għandek ċertu responsabiltajiet kontingenti ju dawn irridu jiddaħlu b'mod trasparenti permezz ta' ġestjoni ta' riskju u kontabilta demokratika xirqa. Iġbiri jew għandaħluhom fil-kompromess jew inkella nivvotaw dwarhom. It-tieni punt dwar jekk proġett transazzjonali, transkonfinali li nħarsu lejn il-implikazzjonijiet ta' periklu morali. Aħna nafu li l-istati membri huma sensitivi ħafna għal kustjonijiet li huma jaraw bħala jarawhom bħala garanzija konġunta ġifiri kontributuri ta' taxxa minn naħa li qegħdin jagħmlu garanzija għal naħoħra. Allura jekk qed nistgħu forsi b'xi mod innaqsu l-finanzjament bil-galbu b'mod għaqli, biex nevitaw din implikazzjoni dan il-proċess jisir iktar ħafifa ġifiri għal darba oħra nevitaw fuq dan l-emenda 157 jom kellha ndaħlu dan fil-kompromess. Rigward fuq il-project bonds ukoll kont ħasab ħafna li kommissarju kien qed jitkellem dwar dawn il-project bonds bħala financial engineering, inġinerja finanzjara. Jiena li din tfisser hija xi ħaġa tossika tagħmel ħafna ħsara għal negozju tajjeb li nużaw lingwaġġ differenti. Punt ieħor, kif spiegħajna l-bira, ħina spiegħajt fuq il-pakket ta' governanza, eh, din għandha tkun suġġetta l-istess livelli ta' trasparenza mnajr eh, u bil-level ta' dibassir ekonomiku, u dawk li jappoġġaw l-ekonomik tartaxi fuq livell Ewropew, dan din se tbiddel in-natura tal-budget Ewropew U jiena nixtieqilkom li tappoġġawni biex ikun hemm din istess trasparenza fil-Baġit tal-Unjoni Ewropea pal men fl-Istati Membri. Thank you, Vicky. Now, Mr. Ullman. Grazie, Sir Ullman. Sir Bullman. Grazie. Jina grata li rapporter ta' xol kbir li għamet kif ukoll lejn ir-rapporters. Naf li din hija kwistjoni għadha taħraq ħafna u hemm ħafna kwistjoni pendenti. Ejja nfakkar il-komitat dwar ċerti fatti ekonomiċi u ċertu kondizjonijiet bażiċi għaddan dan il-dibattitu. Għatna namel dan għaliex il-Soċjalistu Demokratiċi kontenti jitkellmu dwar tip ta' tħul ġdid. Sur Feber ilu jgħid illi kemm ilu jgħid kemm ilu għaw. Imma jiena nixtieq ngħidu, ngħidu li din jitbiċċa ħafna ktar sara mill jaħsabu. Inħarsu lejn iċ-ċifri għal dejn pubbliku fiż-żona euro. Fis-sena 2007. ħarsu lejn iċ-ċifra il sinjura Hubner hija esperta f'dawn il-ċifri. Fida qabel il krizi konna ta' 60%. Vil konna fix-xifer tal-valur. Issa bizna 80%. U hemm tliet ġunijiet għalla. il krizi finanzjarja internazzjonali, u il fej il-Komunità Ewropea reġi xabta li mod illi bej 25 u 30% tal-GDP ġe applikat biex wieħed isalva il banek li kienu fallew. Umbat, kienem krizi ekonomika bxi nuqqas ta' 5% jew aktar. Umbat, em, iż-bilanċi bil-mod kif aħna il-kuprajna minn dan id-dejn. Issu ftit jemilu issu il-komissarju xemeter kien hemmhekk u ma qal xejn ġifieri ma nafx kif qed nistennew il representant tal-komissarju jgħid xi xaħġa, għax il-kummissarju għadu as induna kemmi serja situazzjoni. Is-Sinjura Hubner jitnejdila li jekk il-komitat jaqbel ma din l-ideologija tal-konsil li daw għat ma jistajmlu xej ħażin, mela mussa jkun hemm euro li eh, kun tista' tingħaqad baħħa il-Polonja u oħrajn. Għalek, aħna illum irridu nieħdu ċertu passi deċiżivi u nwieġbu li ċittadini tagħna mod pratiku. Nittama li di l-ħar li ħajkollha l-IPB. Jiena grat li jisur Schmidt għall attitudni flessibbli tiegħu. U nittama li nkunu nistgħu nieħu neħu ma jekk din. M'għandux iktar xi jgħid fuq għadi. Mela qed nibda nifhem għalfej ir-rapport ta' Senjura Cole tistenna għaliex trid toqgħod tistedda minn naħa tal-Kummissjoni l-ewwel biex toħroġ bidejha. Xi ħadd irid jagħmel xi ħaġa bis-sens għax ma kien. ċerti ħażina ma tantx fadlilna ħin għat dispożizzjoni tagħna. Zommu fil qasor Markus. Grazzi, grazzi kif id qed. Il-Kommissjoni, il-Kommissarju fi smeħtija edna proposta dan it-tip dan issa ilu kważi sena, frar ta' sena l-oħra. Konna minna mistoqsija fil-plenarja tal-Parlament u wkoll kellna tweġiba li bażikament ġenitna nistennew. U jekk xi ħadd qed jakkuża li xi ħadd li qed eh, itawwal u jġebbet irti jittakka l-Kommissjoni. Issa rigward it-taxxa fuq livell Ewropew jiena ma nafx jekk taxxi ġodda huma innovattivi. U żgur is-Sur Lambert, Sur Lambert, inti dejjem għandek suġiba waħda biss. U missa għanna waħna differ, waħda differ, għanna bżon waħda differenti m'dawk li tuna l-ħodur. Inkella, l-offerti kunu wis eh, monotoni. Imma jekk inti dak li għattejtu għasew? Mela, trid tammetti illi il-sistema finanzjarja trid tinbidel, minta taħt fuq. Inti ma tistax tgħid mela se tibebri u id-dejn mela jridu ndaħlu l-Unjoni Ewropea fid-dejn ukoll bit-titoli tagħha stess. Pajjiżi bħal Greċja nkella kella mhux biss iħallsu 10% fuq it-titli tagħhom bħal ma jagħmlu bħalissa. Imma iktar u dan ħaj u dan dan it-taxxi ħaj fraħmi ħaj ħalsu d-dejn U sajja pilli kiku għanna l-flejers biex nħalsu dawn il-Eurobonds. Ma mintix se solvi l-problema ta' budgets li huma mimli dejn u marqa fid-dejn bil-iżżejt ma l-taxxi inti tittara x'inhu ir-wol ta' pajjiż dan is-seklu 21 seklu 21 aħna għawnek sempliciment ser nappoġġaw ekonomija ħilsa u kumpanija għammek f'dak il-dik l-Unjoni għax dak il-kas irridu investu irridu natu jinqas flus. Ma nistax però noqogħdu mbuttaw il-qoddim dejjem bit-taxxi. Ħanżaw fil-qosor ħabba il-ħin tgħid is-Sinjora McCartney imma nixtieq ingress ir-rapporter u shadows tal-li kienu lesti għax del kienu lesti minħabba l-problemi li kena fil-ideologiji tagħna u provaw kompromess u din xi ħaġa ta' minna faħarhom jina li xtieq narawja bħala riżultati dan ir-rapport huwa li aħna inżommu moħħna miftuħ dwar il-possibilità tal-li konna din it-taxxa finanzjarja transatorja jew kull tip ta' taxxa fis-servizzi eh, ta' finanzjarji. U eh, għalfej, għax il-klima qed tinbidel u għal xej ħajkonna sistema mnaqxa fil-ġebel illi ma nistawx niċċaqalqu binna. Jiena, jekk inti xi ħadd ngħid il-kellim, jekk dan u juri illi da musa jkollu impatt fuq il-kompetituri u musa jagħmel dħul, mela mbagħad ngħidlek għandek raġun. Però qed ngħidu fuq livell zaħir ħafna illi ħajuri musa jkun hemm impatt ta' xejn fuq id-dħul u l-bonuses il-kbar li l-banek se jħallsu fil renjunit f'Jannar għaliex il-gvern iddeċida li ma jagħmel xejn f'dan il-qasam istitut finanzjar mhuwiex qed ibati u qatt ma ħajbati għaliex istati membri ħajjaċċertaw illi u ħajibqaw kompetittivi, u ħajibqaw jaqalaw minn fuqu. Aħna, jina u koll nishtiq nejt il-komissjoni li aħna għed nisperna din bil-ħed ħerqa din evalwazzjoni ta' impatt ma tantx għandi tama għaliex l-ewwel rapport tiegħu il kummissjoni qali li mhux se jkun hemm dit-tip ta' taxxa mingħajr laqas biss ta' każ lill-provi, imma mbagħad il kummissjoni qalet ukoll illi bħala settur is-industrija ta' servizzi finanzjarji mhux qed jiġi taxxa ta' biżejjed inveta qabla ma' setturi oħrajn imma rċevew sussidi enormi triljuni ta' euro, mux ftit, eh, mux karawetta, u għalek aħna irridu irridu ġustizja. Dawn irridu jħallsu l-ekonomija eh, reali u jiena nittama li r-riżultat ta' dan il-kompromess ikun li aħna nagħtu sinjal qawwi minn dan il-komitat palma minna fir rapport ta' Beres li dan dawn irridu ukoll iħallsu dak li għandhom jagħtu ma jfissirx jinaqbdu unqaċtuhom minn stampa imma irridu jagħtu sembhom ukoll. U jekk aħna u dan il-kompromess mela jina ħan nivvota favur, grazzi. Grazzi Jean Paul. Grazzi ċer. Peress illi din hija kwistjoni importanti ħafna, U l-punt huwa li ħan ippruvaw naraw x'tip ta' rapport neħtieġu, ġifieri jekk irrinna bżonn rapport li ser jespeċa f'xi kaxxun x'imkien jew inkella rapport fejn il-Parlament vera qed jaqdi rwol importanti u siwi bella maħan ħanejxejn aktar. Eh, Signora Pels. Grazzi, dan huwa qasam komplikat ħafna Ma m'għandniex il kondizjonijiet s'issa biex nieħdu ċerti deċiżjonijiet u għalhekk il-bira il-Ministru Ungeriż Atlura, seta għal jifa jew le ma problema ma jiżistux dan it-tip ta' tweġibiet f'dan il-qasam. Iva l-ekonomija reali hija f'periklu dawk li huma dawn it-tip ta' transazzjonijiet finanzjarji. Imma di biex ħaġa ġdida. Fil taħt id-ditta G20, aħna m'għandniex naħsbu dwar inħarsu lejn innovazzjoni bħala tax li għadha tħuf sura ta' taxxa. F'din it-tip ta' għada finanzjarja diffiċli fejn għandek bżonn ċertu deċiżjoni li ttieħdu malajr u ċerqa l l-bira kemm irridu nħaffu fid deċiżjonijiet tagħna kif jista' jkun mela f'dak it-tip ta' sitwazzjoni diffiċli. Dan istudju dum iktar minn sena biex joħroġ. Ma jistax ikun. U il kummissjoni qed inħenġiġa biex tibatilna dan istudju illum qabel għada. Mbagħad għandna emenda 24 li huwa memus ma' annes akka. Rigward il-patt ta' stabilità li huwa mezz biex jilħaq ċertu għan. U mhux għan fih nifsu. U għandu jwassal għal monitoraċ li sef xi stati membri. Iżda jekk aħna ma ngħidux x'inhuma l-eruq tal-kriżi mela din ħatwaslinna għal ħafna taħwid. Grazzi tassew jgħid zewċ kellima żewġ kelliema oħra għandi talbit għal-kellima. Dawn biex jirġu tkellmu fuq punti li ġasaru, saru, ngħid li sur Lambert li naf li inti titkellem ma t-sabbi ħafna ma jekk jogħġbok żomm fil-qosor. Grazzi, jiena naħseb li jinti kont ċar ferm illi inti tix ti tati iktar seta lill-imprizi. U jekk inti tħares lejn il pajis ti stess li probabbli mar laħjar aħjar fost eh, il-pajjiżi tal-Ewropa, diġ twassal twassal għal settur finanzjarju kbir iżejjed u 7 miljun ta' ħaddiema Ġermaniżi huma qed jinsabu f'xogħol prekarju. U inti tista' tgħidli fil-kultur kitrid, imma inti dan il-negozju, dan il-kummerċ, il-negozju li inti tant tħobb, kif ħajrnexxu jekk inti ħatfaqarhom? Naħseb inti tkun tista' titkellem dwar fuq il-kafe. Is-sur Schmidt, aħna m'għandniex daqshekk ħaddima foqra jgħid is-sur Schmidt. Jina ottimisti li l-żona Ewro ħan nkun saħħuha u li kell nis eh, pajzi pal Polonia u Svezja ħajkollhom il-problemi li qegħdin fuq barra jkunu jridu jitlu jissieħbu ma' żona euro. Jekk le, jekk ma kux ottimist l tantiva huwa diżastru. Jiena naqbel li konnektar trasparenza, imma jiena ma qasmina konvint dwar l-FTT. Sinjora Hubner, Aħna votajna favur tal-rapport peress, imma fit-tmim ta' dan il-rapport u kellna vot maqsum rigward il-kwestjoni Ewropea. U għalek nirtnejti li forsi ta' min iżom dan ma din is-sistema kol dan ir-rapport għaliex dik l-ewwel irrid inkun nafajjin qabel ma nikkonvinċi kollegi oħrajn irrabjati tiegħi fil-grupp ieħor. Mela, nawgura l eku suċess b'dan jgħid iċ Sten Stan jgħid il-President insejtek, Sunja Hubner. Jekk jisemmuni eh, bisbi mela jiena nixtieq inwieġek li Sunja Hubner. Jiena naħseb li qed ninsew illi qed nitkellmu mhux biss it-taxxa transatorja ma fil-affejti wkoll mhux qed l-unika ħaġa li għana qegħdin nimmiraw lejha aħna l-sira ta' teoriji ekonomiċi differenti li forsi mi daqsek ħasra imma irridu għalmennu narfu dan il-punt. Jina naqbel li aħna għanna bżon dan it-kabbir li huwa l-ikbar tħassib tagħna bħalissa u dan għan dawn il-flus, għan il-fondi ġiġu jiġu minn sorsi finanzjarji pal mumba budget ehm, eh, nazjonali tal u tal-Unjoni Ewropea kif ukoll minn fondi privati u minħabba li palissa l-burda tal-insabu fija ta' aħna għedin naħazmu dwar il finanzjarji finanzjarju għanwali li jmiss il-flejjes li ġejjin mis settur privat ġejjin mis swieq kapitali u kifol tal-settur tal-banek dan dawn il-fondi jkunu importanti ferm nitama nittam taqblu mieli, maħna aħna konna qegħdin infassu nwet u ċertu strumenti ta' politika pubblika mela minimu li aħna nihna nieħdu minn dawn l strumenti huwa li ma jidajfu il-kapaċità ta' fondi ġejjin minn settur privati għal ta' tkabbir u għalhekk jiena ngħid illi irridu nkunu kważi ċerti sa barra illi ser ikonna zida netta ta' fondi jekk għandna ser napplikaw dawn istrumenti ġodda u jiena nirnejt illi jekk inħarsu lejn dak qed iseħħ bħalissa fis-suq kapitali inħarsu lejn fej sejjer il-kapital bħalissa jekk inħarsu lejn is-settur bankarju b'xi eh, ansjetà rigward it-test li jmiss fuq is-settur bankarju kwistjoni tal-likwidità minix konvinta li ħan daħaj wasanna għal aktar fondi u aktar tkabbir jekk aħna ser napplikaw FTT ta' l-Unjoni Ewropea biss. Allura le kiena minix konvinta u naħseb li jistess jotta l pp illi aħna għanna din l-ideja li naħsbu li għanna nistennew għal-menu 4-5 xhur oħra biex joħorġu tweġiba ċara forsi ma jkollhomx raġun, imma għalmenu nkunu qegħdin nibnu deċiżjonijiet tagħna fuq xi ħaġa li nkunu nistgħu nirreferu għaliha u mhux biss inħarsu e, u nżommu ma' l-messagġi politiċi tagħna biss nista' nifhimhom imma għandna bżonn iktar minn sentimenti politiċi hawnhekk għaliex din hija kwistjoni importanti wkoll. Now, eh, Sylvie Goulard, je vais te donner la parole, mais très bref, hein, parce que on doit à notre, à notre point de, de l'ordre du jour. Signora Goulard, fil-qosor kemm jista' jkun. Napprezza li hemm ħafna kollegi li qed jippruvaw isibu it-triq tan-nofs imma għal xejn ħa noqogħdu nitkellmu li din se seħ fuq livell globali meta dan mhux se jseħ għalissa. Ma nafux meta se seħ din. Jek se Allura jekk aħna irridu eh, irridu nitkellmu fuq livell eh, dinji, mela rridu ngħidu l-affarijiet kif huma. Jien ngħid li għandna ċertu lokal manuvra fuq livell Ewropew. Jiena rajt ħafna rapporti tal-Kommissjoni, ħafna minnhom dawn jispiċċaw josfru. U is-sur Almunja ma kienx preżenti meta kienna dibatejna dan il-punt u meta tlabna ċertu affarijiet ukoll sena oħra ħadd ma batinna l ebda tweġiba. Ma sawx nkunu insna klab fej aħna nitolbu komissjoni li jamluna ċertu affarijiet u bat il-komissjoni ma tagħtix każna. Hawnhekk dil kwistjoni li t-nitkelmu dwarra għanda tkun eh, ċertu lok biex għana diskutu punti sensittivi. Imma jekk aħna ħana diskutu eh, inċentivi li biss ħajżit il-VAT mela ġustizja fiskali ktar importanti ma nistawx ma nkonsidrawx dan. Grazzi Silvi. Il-komitat se jibat ritra li kommissjoni u jgħidilhom li mhumiex sodisfatti bil-mod kif il-talbit tagħna mhux qed jintlaqgħu bil-ħeffa li hija meħtieġa. Is-sinjura Podimata. Għanteni dak li jina qed qabel Jiena nittama li ħankunu nistaw naslu għal tip ta' ftejim, ftejim li li tista' tkun favur l-effiċenza u l-ġustizzja fuq il-Eurobonds. Din mhux ħaġa ġdida li faqset wara il-kriżi. mux għet netkelmu dwar li għet nċaqal u id minn eh, pajis fi krizi għall-liħor, għet nitkelmu dwar xaħġa li l-emmek minn zona euro mill-euro nifisa. Fil-rapport ta' Giovannini, fil-sena 2000, għajkun hemm referenza fil-fatt tal dawn il-Eurobonds. Dak iż-żmien li l-Eurobonds kienu qed eh, jiġu diskritti bħala mm, għas importanti biex wieħed jisaħħaħ eh, eh, is-suq wieħed. Di mhix ħaġa li għamet issa minnhom għall-għada. Imma aħna biss qed nitkellmu dwar għal dar boħra minħabba il-kriżi. Allura, tajjeb li nerġaw nikonsidraw dan. U nikonsidraw il-parametri kollha u tajab li konna valwazzjoni ta' din il-possibilità għalek għal dar boħra. Mux edin provaw ma kunux responsabli. Le. Dejdu natu l-opportunità l-Unjoni Ewropea biex toħroġ mill-kriżi ma lajk kemm jistajkun. U biex nejnu dawn il-pajizi ta' zona euro biex jisaxħu l-isforzi tagħhom. Biex eh, biex eh, iħalsu il-kontijiet tagħhom. Hemm ħafna multi sanzjonijiet qed jiġu diskussi mhux qed nitkellmu biss dwar gvernijiet hawnhekk qed nitkellmu dwar ċittadini, ċittadini wara kollox ċittadini jridu eh, jridu jirfaw il-pis ta' kull deċiżjoni politika li seħu ma' ċittadini li jridu jħalsu l-kont l-ħar mill-aħħar. Ma rridawx ninsew iċ-ċittadini tagħna fil-politika tagħna. Kemm jekk qed ingħidu ċittadini li ġejjin minn pajjiż b'saħħtu ekonomikament jew wieħed iktar dajjef ekonomikament. Ma xaqt nerġa' niftaħ dibattitu fuq l-FTTs fuq livell internazzjonali Ewropew għax għal xejn. Nina nagħmlu dan. Dan ir-rapport mhux qed hemmhekk biex tina bit tekniċi, ovvjament hemm qatt ta' parametri ħajaqdu l-wol importanti, imma l-xogħol tagħna hawnhekk huwa li nibatu messaġġ politiku. U li aħna rridu niksbu huwa li nibatu messaġġ ċar politiku illi aħna rridu nevalwaw din sitwazzjoni ta' malajr, mhux ta' malajr, mod li ma jdumx. Jekk ma jkunx hemm aw xejn jekk dan musa eh, il-Komissjoni musa jagħmlu xogħol, musa jwettqu l istudju minn naħa tagħhom. Inħarsu dak li qed jiġu bħalissa l-Italja, il-presenza ta' G20, qabel Franza u kol kienet eh, favur FTT mill lidra li huwa dmirna bħala parlament li dan naqdu f'messaġġ politiku wieħed u inżob mod leali għal messaġġi li aħna konna nibatu fil-passat u nerġa' ntenni għal oħra, Aħna rridu namlu sforzi serji għal dan il lan biex nisfaw pressjoni fuq livell internazzjonali l-Ewropa titkun mexxejja. U tagħti eżempju Fuq livell tekniku ħaġa oħra, meta nitkellmu fuq il-messaġġ politiku hawnhekk. Grazzi. Grazzi. Il-vot eh, se noħduh fl-ewwel ta' frar. Umbagħad fil-plenarja f'Marzu jidher li l-pożizzjonijiet tal-gruppi huma ċari għal stant ma nafxek sen niddiskutux iktar fit-tul dawn l-affarijiet biex forsi nħiddu fejn jew naraw differenzi verament hemm, naraq fuq dan il-punt u ngħaddi għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Ir-rapport ta' Sur Savin Gutax fuq il-Banka ta' Investimenti Ewropea. L-IB. U jidispjaċini sur Kudax illi qegħdin tard niprova eh, namel kem nista biex nerġa nirkupra il-ħin. Grazzi, President. Jien se niprova nitkellem fil-qosor biex nkun nista' nifranka ftit ħin u nispiċċa sal-10 nofs. ir rapport annwali għall e IB ah, għandha l-għan li kolla analizi tal-attivitajiet eh, tal-bank tal-2009 u għed nipreparaw eh, u koll eh, azzjonijiet futuri għall-IB e għalix dan huwa msieħeb importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea għal kemm għal anijiet politiċi kif ukoll għal kriżi ekonomika. Biex wieħed ikun jista' jilħaq l-għanijiet tal-tkabbir ekonomiku u l-stabilità finanzjarja. Għal daqstantina rrid nisħaq fuq l-importanza tar-rwol tal-EIB biex jintlaħqu dawn l-għanijiet tal-2020 billi joħorġu project bonds u biex jappoġġaw kol proġetti li jipromovu it-kabir ekonomiku u l-ħolqin tal-impigi u dawn jinkludu anki proġetti li huma indirizzati għal SMEs u l-iżvilupp tal-infrastrutturi tal-enerġija u trasport. Wara trattat tal isbona l-IB Għand aktar flessibilità fil-finanzjamenti u fl-attivitajiet li tista' jew ma tistax twetta li IB minnum il-qoddim issa hija għandha l-permess li tagħti assistenza teknika u toħloq sussidjarji. Dana huwa importanti għal eh, reġuni tal-għaniet tal-konverġenza għal biex ikun hemm ġestjoni aħjar tal-konverġenza fondi. Jiena lest nilqa l-opinjonijiet tal-kollegi u fuq dak li għandu xieqsam mal-skadenzi eh, għanna uh, skadenza ta' seba ta' frar għall-emendi. Dawn sen diskutu bat fil-komitat fit-28 ta' frar u l-vot isir fil-15 ta' marzu u fil-plenarja fl-4 ta' april. Grazie għafna. Signora Hubner, jiena shadow rapporter u koll u jiena naħseb illi dina miex kif jgħidu ħafna illi dan huwa rapport ta' business as usual. Dan hija riżoluzzjoni importanti tal-Parlament imħabba żmien li ġej fiha. Qed jasal dan il-rapport fil-kontest ta' perspettivi multianwali u hemm bżonn natu l-konsens tagħna fuq fejn għandu jiġi it-kabbir. Hemm bżonn nisħu bis-saħħa l-involviment futur tal ib fil-promozzjoni tal-funzjoni ta' leverage tal-budget biex inżidu l-impatt fuq il-finanzjamenti għat kabbir. U rridu u koll nirbħu l fat li l-IB diġa għamlet kontribuzzjoni kbira għal risposta tal-Unjoni Ewropea għal krizi propju billi ta' din funzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea. U l-Unjoni Ewropea flimkien mal komissjoni Ewropea sviluppat strumenti finanzjari komuni li huma interessanti ħafna minnaħa ta' rwol ta' leverage. Ir-riżoluzzjoni għal dastant għanda E, tisħaq fuq involviment iktar qawwi tal-EIB fuq l-użu tal-budget biex tifinanzja l-investiment fi snin li ġejjin. Għal dastant jiena naħseb illi hemm bżonn namettu u neħdu nota f'tin riżoluzzjoni f'tin nabbozz ta' riżoluzzjoni nieħdu nota ta' suċċess tal-EIB fil-fatt illi resqet lejn dakin li nsejħulu finanzjamenti innovativi fl-appoċ li ta' tal-SMEs, l-svilupp urban, il-mikrofinanza, il-Jeremy Jessica u Jasmine. U bla dubju rridu nilqaw din riżoluzzjoni anki l-deċiżjoni tal-grupp tal-EIB, għax hemm anki l-EIF eh, biex jaħdmu iktar mill-qrib bejnietom wara l-2013 flimkien mal-Parlament biex jizviluppaw dejjem iktar din it-tip ta' inizjattiva u mod speċjali billi tħallat il- il-fondi li jiġu mill-IB u mill-swieq finanzjari b'mod ġenerali f'dan il-kontest jiena rrid ngħid li rridu nisħu iktar fuq il-project bonds meta nieħdu nota wkoll ta' dak li qalet Vicky Ford fuq it-trasparenza, imma naħseb illi il-Project Bonds tal-Unjoni Ewropea jidru illi huma l-aħjar triq qudiem għal futur tal-investimenti tal-infrastruttura. Għasnin li ġejjin, il-Kummissjoni għalet illi se jkollna bżonn ta' 500 biljun ta' euro għal infrastruttura TNT ta' trasportu. Dan ma jistax jiġi minn kwalunkwe budget, dan għandu jkun Eh, appoġġat mill-Project Bonds, appoġġat mill-EIB. U jena għandi f'moħi nressa xi emendi biex nkunu nistgħu nsaħħu ir-wol tal-EIB fil-propju funzjoni ta' pressjoni tal leverage fil-funzjoni tal-budget u r-wol tal-EIB illi għandu jkollha biex dawn l-istrumenti kunu jistgħu jgħinuna ħallin nkunu nistaw nisolvu dawn il-proġetti kbar infrastruttura, komunikazzjoni, trasport u enerġija. Għax dawk li jasbu illi dina nistaw nsolvuha bil-fondi diretti tradizjonali mill-budget mhumiex realistiċi. U nixtieq nisħa b'mod għawi fu l-importanza ta' din il-rizoluzzjoni fil-kuntest attuali. Grazie. Shadow rapporter zuħrajn? Epping, muxaw, Sven. Dina għagġilnija iktar mill-li stennejt. Dan ma fistix se t-tkellem fisem għalda anke irċevejt xi kummenti strambi mill-kollegi. Uh, Grazzi ta' rapport, jien naħseb li kumment ġenerali nistaw namlu li nistaw namel u għalli preferisci nerġa' naħseb fuq kif nistaw ners u iktar lejn id-data tal-2009. Dina kwistjoni proċedurali, forsi il-membri li ilom iktar minni, membri tal-Parlament, jispiegawna għaliex dejjem fl-2011 qed niddiskutu fuq l-2009. Eh, Però grazzi naturalment għal rapport u nishtiq nisħaq kol fuq il fat li mod partikolari e, il-parti li titkellem fuq li nużaw l-offshore financial uh, tools u anki uh, tax havens li tama li dan jistajjena biex nsaħħu l-izviluppi li d-dġa għedin jiseħħu fil-IB. Mela, b'mod iktar ġenerali, nħossri dak li huwa nieqes fir-rapport u se nagħmlu emendi biex insolvu dan u nittamaw kun nistgħu ngħinu naħdmu magħkom, hija il-dimensjoni ambientali ta' dawn l-investimenti l-ġodda u tal-istrateġiji ta' tkabbir. Dina dawn għandhom għandhom roli tradizjonali jridu nitrattaw mal-SD fuq il- bżonnijiet ħodor tal-ekonomija u dan se nkomplu nagħmluh. U hemm għal daqstantem eh, bosta kapitoli fuq dak li hemm bżonn. Meta għajt jitkellem fuq il-project bonds mill-paragrafu 11 sa 13 għandna nħossu li dawn għandna bżonnhom mod partikolari biex ikunu nistgħu nilħu it-trasformazzjoni ekonomika, ekoloġika, skużawni, tal-ekonomija tagħna. Mbagħad nitkellmu fuq il-paragrafu 17 għawnek kem komment. Eh, eh, ikun ġenerali wis, ek najt li l-infrastrutturi tenzu ta' trasport li jumma imsemmin mek hija ħaġa li aħna eh, favur tagħha. Għal darboħra hemm bżonn ikun hemm iktar saħħa fuq l-iżvilupp sostenibbli tat trasport. M'hemmx ma tagħmilx sens li wieħed jinvesti dan il-flus kollha fuq l-infrastruttura li ma nistgħux eh, umbagħad Ehm, namlu mot li nikkonċiljaw mal-drittijiet, mal eh, drittijiet ekoloġiċi tana, inkunu għedin naħlu l-flus. U ħaġa oħra importanti hija illi nissemplifikaw l-imġiba tal-bank meta li ġuwa l-finanzjament tal-enerġija. E, emmek, em, e, misħuq illi mżon namlu e, iktar enfasi fuq l-enerġiji li ġeddu Irridu eh, nġibu mija fil-mija tal-investimenti għal eh, l-enerġija li t-ġeddet, pero mux qed namluha flimkien ma' l-IB. Eh, Għastant l-IB e edha tiġi konsiderata bħala dik l-iktar qed tappoġġa l-enerġija li t-ġeddet. L-iktar eżempju ċar ta' dan huwa l-investiment tal-IB fil- fil-power plant ta' Slovenia li għajbit talet 550 miljon ta' euro għal dan il-proġett wieħed. Dan għajja fil-fat ħala ta' uh, speranzi ta' politika ambizjuża. Eh, għax uh, edin miraw għal 80% tal-tnaqis tal-emissjonijiet tal-2015 biex eh, inkronistaw nistaw ndaħlu nidħlu fil-żewġ gradi il-kwota kollha tal-Slovenja ħad tkun uh, kollha il-power plant. Aħna b'dan il-bank kunu qegħdin napoġġaw l-oppost, il-kontra ta' dak li aħna dejjem għadna. U dina emżon namlu għab moċar. Din hija kwistjoni eh, li t-rigwarda l-imġiba Ewropea ambientali. Irridu namlu ċar, rridu għanna bżon ta' rapporti iktar ċar biex eh, naraw kif dan il-flus għandhom irridu jmorru lejn l-SMIs mux lejn il-korporazzjonijiet gbar. Eh, għanna nkunu iktar trasparenti, barra minnek eh, nishtiqu nkunu nafu kol kif l-obligi tar rapportaċ. Ta' zmin ta' nofs nistaw naqsuhom. Dawn nħoss li huma xuħut mill- kwestjoniet liktar importanti, sostenibilità u semplifikazzjoni aħjar tal-standards ta' drittijiet tal- ta' drittijiet ħodoru tal-drittijiet tal-bnidem. Issa naddu għal Ramon. Għax meġ zon naddu għal Shadows. Grazzi, eh, President Lonet, grazzi Ristur Gutas għal ħedma tijaw Jiena naqbel miegħu fuq il-bżonn li għandna nsaħħu il-kompiti tal-IB fuq dak li għandu x'jaqsam mal self lejn l-SMEs u naqbel miegħu wkoll fuq neċessità li norjentaw eh, li IBs fil-futur biex inkunu nistgħu nilħu konverġenza effettiva makroekonomika bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Kif intkom tafu kollegi s-sena li għaddiet ħafna pajjiżi tal-Tramuntana u tal- eh, ċentru Ewropa kibru waqt li ħafna pajjiżi tal-Mediterran dew niżlin fi reċessjoni ridu eh, nżidu l-konverġenza u li IB għandu jkollha rwol iktar importanti fil-futur fuq dan. Naqbel ukoll ma la ta' tqarrija fuq il-bżonn illi li IB għandha toħroġ bonds biex tkun tista' tiffinanza eh, xi eh, infrastrutturi Ewropej. F'dan is-sens inħoss li l-IB tista' toħloq prioritajiet bil-analizi ta' cost benefit biex tilħaq eh, proġetti ta' investiment biex ikolla l-ikbar effett multiplikativ fuq il-GDP Ewropew. U nishtan, fuq dan is-sens nistan zit mal-proġetti tal-enerġija, eh, dak li għandhom xjaqsmu mal-trasport eh, tal-ajru tal-ferrovije, b'mod partikolari, niproponi bħala waħda mill-prioritajiet tal-IB li nestendu il-tens tal-, -tens tal merkanzija għal bons tal-Mediterran biex nkunu nistgħu norbtuhom mod preċis għal swi Ewropej u bekk nkunu nistgħu ntejbu l-integrazzjoni Ewropea. Fuq ir-rol tal-iżvilupp tal-IB, Inħoss li anki jekk huwa importanti li jkun hemm iktar personal li jaħdem f'dan il-qasam, huwa anki iktar importanti li naħdmu flimkien eh, ma' partit interessati lokali biex nkunu nistgħu eh, nibnu uh, forza ta' xogħol biex ikonu nistaw namlu ġestjoni aħjar tal-proġetti la darba jkunu seħħe u ikonu speċjaw. Jina naqbel ukoll li l-anijiet tal-EIB, specialment f'każijiet fejn eh, l-EIB statejn eh, dawk il-pajizi li għandhom bżon ta' kreditu. Gay Mitchell, grazie President. Grazie l-rapporter għal rapport li ħadem fuq bħala ex rapporter fuq li IB jina naraf mill-ewwel ix-xogħol eċċellenti li sar fuq dan ir-rapport. U però ma narax uh, fejn li għajbi huwa deskritt bħala rwol importanti għal bżonnijiet li għanna l-lum attuali u dimna Edin aħna flar krizi tal ta' minn l-1937 u li IB għanda tatina stampa ċara eh, fej edin u dana ma jidirx fil-rapport. Ma nafx kien xem summit bejn li IB u l-President Van Rompuy eh, u l-President tal-IB, pero jiena naħseb illi hemm bżonn forsi nistiednu uh, xi rapport qasir mill-president tal-AIB fuq din il-investimenti, eh, mikroinvestimenti, e u importanti. X'valur miżjut waslu għal kriżi li għanna qoddimna, x'għamlu b'mod partikolari. Aħna nafu x'qed jagħmel il-Bank Ċentrali u l-istituzzjonijiet, però ma nafux biżejjed fuq dak li l-IB edha tagħmel f'dan. Uh, jina naħseb li ikunu ħaġa importanti għal inkunu nafu x'qegħdin jagħmlu verament, inkunu iktar informazzjoni fuq x'qegħdin jagħmlu. Eh, eh, Unishtina għet ukoll li fatt li aħna qed nanalizzaw rapport tal-2009 hija ħaġa naturali għax irridu nkunu nafu eh, għax irridu niddiskutu wara li jkunu saru l-affarijiet. <clears throat> U aħna bħala membri ta' dan il-Kumitat għandu jkollna informazzjoni mill-President tal-Bank tal-Investiment Nistaw nistidnu hawnhekk eh, biex inkunu nafu x'qed jagħmel mal-istituzzjonijiet l-oħrajn fuq livell makro. U mbagħad bekk inkunu nistgħu nagħtu l-opinjoni tagħna u najdu jek li għajbi iġ et verament taqdi rwol bisħieħ taħħa, ir-rwol li suppost kienet qed taqdi. Fil-fat għanna rappresentanta li IB għawnek e prezenti fl għawla tajt il-president. Jek forsi rrit jagħmel risposta asira tista essa testa' tillimita ruħek għal minuta nafli, mux ħadġa ġusta tik minuta biss, pero pro għamil kulma tista. Grazzi ħafna, Signora President, iva fil-osor. Nishtiq nirringrazzja l net il-rapportera xogħol eċellenti li sam li għamel u l-kooperazzjoni li kellna maħom eh, fit-ħejjiet dan il rapport U nishtiq nisħaq l net li aħna naqblu eh, bil-kommenti ta' Sinjura Hubner fuq l-importanza tal-istrumenti finanzjari u qed naħdmu fuqhom. U jistan uża tliet kelmit li il-President ma jistat irrepeta fuq dawn eh, l-istrumenti finanzjari. Għandhom ikunu sempliċi, għandhom ikunu katalittiċi biex eh, ikun hemm partit interessati oħrajn involuti u għandhom ikunu għandhom eh, ikunu revolving, jgħid bring lis biex inkunu nistaw eh, notienu l-ikbar moltiplikazzjoni. Eh, aħna kellna kollegi minnkom fil-Bank tal-Lussemburgu, aħna nappoġġaw politika tagħhom u bla dubju jiena ma naċċettax illi aħna maħniex qed naqdu rwol tagħna għax kieku m'għandniex għalfejn neżistu. L-istur Mitchell ngħidlu kol illi it-talba tiegħu qed noħduha bis-serjetà aħna se nkunu il-president tagħna kien hawn f'Settembru fil-Kumitat tal-Ekon u lest biex jerġa' jiġi u qed triduna nikdbu e, nikdbu dokument e, biex nispjegaw kif ġibna 50 biljun iktar lejn l-SMEs u anke għal ġlieda kontra il-tibdil klimatiku aħna lesti dan namluħ. Grazzi, grazzi ħafna. Sturkuta, kuta xtiex rispondi? Eh, nishtiq nati risposta għasira. Ah, nix Grazzi l-kollegi li kontribwixu e kontribwew għad-dibattitu. Jena zgur li sensibu soluzzjoni għal kwistjonijiet kollha anki għal hodor għal problemi tal hodor U jina nistena bil-ħerqa l-emendi ta'kom biex ikolli bazi għal biex nibda diskussjoni. Grazzi tajt il-President. Infakarkom li eh, l-iskadenzi għall-emendi u għas-seba ta' frar u l-konsiderazzjoni tal-emendi 28 ta' frar il-vota flikon fil-15 ta' marzu un fil-plenarja. No, fil-kokobu fil-28 ta' frar un fil-plenarja f'april. Grazie. Melissa, naddu għal-votazzjoni. Grazzi. Mela nati xiftit minuti biex tippreparaw ruħkom għal votazzjonijiet għandkom il-karti tal-vot u fidejkom? going to be here.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 Mela daw in-nies kollha ħati għalli m'għandhomx il-karti tal-vot ma fuq magħkom eh, għajduli. E, tnejn mill-ICR li m'għandhomx il-karta tal-vot. Hemm xi ħadd ieħor li m'għandux il-karta tal-vot? Il-Viċi President ukoll sparixxa. Gozes inti għandek karta? Mela, għanna t tal-ICR, wieħed mal ipp hemm xaħat ieħor li mandux il-karta tal-vot. Nistaw namlu vot, votazzjoni biex niverifikaw li kollu sow. Mela, qed namlu votazzjoni test. Press, e, e, e, testaw tafsu l-buttuna biex namlu dan dinja prova biss, qed nagħmlu prova, verifika. Ma mhux kulħadd mhux kulħadd ivvota, għanna 37 persuna u biss. Għanna 37 persuna prezenti u għanna 34 biss, 35, 38, 36, kolor so, mela jaħdmu il-buttuni, mistaw nibdew il-votazzjoni bis-serjetà issa. Mela, nibdew il-vot fuq il-rapport ta' Sur Kutax. fu sistemi tal-pensjoni Ewropea eh, xirqa sostenibli u zgura. L-emenda numru wieħed. A favur kontra addit. Kompromess a favur kontra astenzjoniet ma addit. l lista miex tajba għettajt il-president. L-emenda seba dawk li ma favur kontra Mela noħdu vot elettroniku għax il- ehm, li dejma kienu xċari. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. Għanna tnejn ICR u tnejn IPP xinżidu. Illi qed jivutaw <laughs> kontra xulxin mela m'hemmx jafinu duhom f'dan il-każ. Mela għandna 28 favur u 10 kontra mela taddi l-emenda. L-emenda 8, favur, kontra, astenzjoni, taddit, emenda 9, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 10, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 11, favur, Le, għaw vot maqsum għawnek. L-ewel parti favur, kontra, astenzjoniet. L-ewel parti għaddit, tini parti, favur, kontra, astenzjoniet. E tini parti taqa. Emenda 12, favur. Kontra, astenzjoniet. Għan verifika e e l-emenda numru 12. Mela votazzjoni maluqa. Hawnhekk għanna rabta. Inti kif qed vota favur naturalment. Mela najrba erba' iktar ma dawk li qed vota favur. Mela allura l-emenda tgħaddi. Emenda 13. Favur kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 15. Favur kontra. Astenzjonijiet. Addit. Il-kompromess B. U żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U tini parti favur uh, kontra anki din għaddit. Għaddit t tini parti kol. Mela, kompromess ċe parti waħda favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess de. F'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjoniet anki din tider illi għaddit imma ħan verifika fuq it-tieni parti. Għax e, mhux ċar kif tollu jdejkom. Il-votazzjoni miftuħa fuq tini parti mela. Kulħat vota votazzjoni maluqa u bla dubju illi għaddit. Kompromess E u żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, tini parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 47 favur kontra astenzjoniet ma għaddiċ. 48 favur kontra astenzjoniet ma għaddiċ. 49 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa għanna bozz ta' kompromess F favur kontra astenzjoniet maddiċ ħani verifika mela la bosta kompromess F. Votazzjoni miftuħa. Kuħati vota? Votazzjoni maluqa? Allora dina jaċara li ma diċ. Le ma diċ. Mela sta għal votazzjonijiet individuali. Mela l-emenda 50 Emenda 50, ma nistawx nivutaw il-kompromess ġe. Eh, kontra astenzjonijiet għaddit l-emenda 50. L-oħrajn jaqaw anki 59, kollox jaqa. Melissa nistaw naddu għalla bozz ta' kompromess ġi, ġe, flow zewġ partijiet, l-ewwel parti a favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni e parti favur kontra astenzjoniet jidirli illi għaddit. Ma nista naddu għal il-kompromess akka favur kontra astenzjoniet għaddit kompromess i favur kontra astenzjoniet għaddit. Għadda l-kompromess. Kompromess J. favur kontra astenzjoniet għadda 76 favur kontra astenzjoniet għadda dan il-paragrafu. 77 emenda 77 favur kontra astenzjoniet emenda għaddit. 78 favur kontra astenzjoniet mm, maddiċ. Il-kompromess kappa favur kontra astenzjoniet għadda. 85 favur kontra astenzjoniet għaddit 86 favur favur kontra astenzjoniet ħane verifika 86 um. Right, hang on, we've got, we've, there's two in it, so... m tnejn, fija, xinuma l-ekstra? Tnejn eh, Pepe u tnejn konservativi. Tlieta kontra mela taqa. L-emenda 87 dak favur kontra astenzjonijiet ma ġietx aċċettata tal kompromess L favur kontra astenzjonijiet għaddiet Il-95 favur kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. Il-96 favur kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. Il-97 favur kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. 98 favur kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. 99 favur kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. Mija, favur, kontra, astensjonijiet, ma ġiex aċċettata. Mija wieħed favur, kontra, astensjonijiet, ma ġiex aċċettata. Mija tnej favur, kontra, assenzjonijiet, ma ġiex aċċettata. Mija tlieta favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Mija erba favur, kontra, astensjonijiet, ma ġiex aċċettata. Mela, ħan iċċekkjawa din il erba'. Votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. U għaddit. L-extras x'qegħdin jagħmlu mela. Astjeno mela għaddit il-105 favur kontra astenzjoniet maġġiċ mela tintalab li tiġi verifikata. Jekk tollu jdejkom aħjaru. 105. Għani verifikaw b-mot elettroniku. Naħseb għaddit. Ne, rifjutata tajt il-President. 106 favur kontra, assenzjonijiet, maddeċ, 107 favur kontra, assenzjonijiet, għaddiet, 108 favur kontra, assenzjonijiet, din ħan verifikawa 108 maġiċ aċċettata. 109 favur kontra astenzjonijiet maġiċ aċċettata, 110 favur kontra astenzjonijiet maġiċ aċċettata. Il-kompromess emme favur kontra astenzjonijiet għaddit. 115 favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata 116 favur kontra astensjonijiet Naħseb għaddiet din imma ħjar niverifikawa, mela, 116 vot elettroniku. Kulħadd tivvota? Għaddiet. Emenda 124 favur kontra astensonijiet maddiċ. 171 favur kontra astensjonijiet għaddit. 125 favur kontra astensjonijiet għaddit. 126 favur kontra astensjonijiet għaddit. 127 favur kontra astensonijiet maddiċ 128 favur kontra assenzjonijiet għan iċċekja għadin 128 b'mod elettroniku. Għaddit 129 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 130 favur kontra astensjonijiet għaddit. 114 favur u għed din tejt il-President 131 mississa favur kontra astensjonijiet għaddit. 132 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet ma ditx it-tini parti tista' taddi waħeda, iva tista' mela, votaw favur kontra astensjonijiet ġiet rifjutata. 133 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet ma ġietx, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma ġietx, 134 eh, favur kontra astenzjonijiet ma' ditx, 135 favur kontra astenzjonijiet. Nistaw niverifikaw għadim ma' elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Mela, ma ġietx aċċettata l-135 issa l-136 favor kontra. Jekk tollu biss eh, jollu idejhom biss li taw tliet persuni kolli nuża l-votazzjoni elettronika. 137 favur kontra stensjonijiet għaddiet. 138 favur kontra ta' għaddit, 139 favur kontra astensjonijiet. Ħajkolli niverifika unek, 139. Votazzjoni elettronika. Għaddit, mela, il-kompromess o. Oh. Bżewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur kontra, astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra, astensjonijiet. It-tieni parti maddiċ 150 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet ma ditx, 151 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 152 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 153 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 154 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 155 favur kontra astenzjonijiet ddiċ. 166 favur kontra ma ddiċ. 156 favur kontra astensjoniet maddiċ. Mela, l-kompromess P, favur, kontra astensjonijiet għadda, għaddit, e, 163 favur, kontra astensjoniet għaddit, 164 favur, kontra astensjoniet maddiċ, 165 favur kontra assenzjonijiet deċ. Mela, il-tekst oriġinali, paragrafu 16, favur kontra assenzjonijiet deċ. 167 favur kontra assenzjonijiet deċ. 168 favur kontra assenzjonijiet maddeċ kompromess uh, fit-tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra. Nistgħu niverifikaw għadin fuq it-tieni parti. votazzjoni miftuħa għaddit din il-parti, il-tlet parti issa dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. koll. 173 um, favur kontra. Assenzjonijiet għaddit. Emenda 12 taqa. 174 favur kontra. Mela, jekk joġobkom, nerġaw, 174 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Il-tekst oriġinali, paragrafu 18 favur kontra astensjonijiet għaddit. 175 favur kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. 176 favur kontra astensjonijiet ma ġiċ. 177 favur kontra astenzonijiet Naħseb għaddidi imma ħjar li verifikaw għab mot elettroniku. 177 ifutaw fuqa. għaddit il-177. Mela. Emenda 181 favur kontra astensjoniet maddiċ. 182 favur kontra astensjoniet għaddit 183 favur kontra astensjoniet għaddit 185 favur kontra Mija tmenin, jekk ġobkom jekk ħatollu jdejkom ullu sow. Ma nistax not uh, jena li l-koordinaturi mela Mija, ħamsa u tmenin, dawk favura. Kontra. Ma Il-kompromess R favur kontra assenzjonijiet għaddit il-kompromess S għalfej jgħad bl tistaqsi il-presidenta il-kompromess S favur kontra assenzjonijiet maġiex aċċettat. Mela, l-emenda 191 favur kontra astensjonijiet ma ċettata. aċċettata, il-192 favur l-istess waħda din tgħid il-President 193 favur kontra assenzjonijiet ma ċettata aċċettata, 194 favur kontra assenzjonijiet għaddit. il komplement jaqgħu il-197 favur kontra astensjonijiet niverifikaw għadi jekk Mela, kemm hawn eh, eh, persuni żejda tlieta, mela ma ġietx aċċetta tam tliet votazzjonijiet żejda kontra, mela naddu għal 198 favur kontra sensjonijiet ma ġietx 199 favur kontra sensjonijiet ġiet adottata, għal 200 favur kontra assenzjonijiet ma ġietx 201 favur kontra sensonijiet, għaddit 202 favur kontra astenzjonijiet għaddiet naħseb imma ħjar li verifikawa 202 votazzjoni miftuħa votazzjoni elettronika irridu nżidu tlieta kontra ġifiri din ġiet rifjutata. Mitej u tlieta favur kontra astensjonijiet mela tlita, favur kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata il ħamsa, favur kontra Għaddit. għaddiet maħjar niċċekjaw għaddi 205 x'naħseb l-istess numru ta' nis fuq iż-żewġ naħat sakka ma tbidlux l-idea fl-aħħar minuta. Għaddit? 208 favur. Kontra. Assenzjoniet. Għaddit? 209 favur. Kontra. Assenzjoniet. Għaddit? 210 favur. Kontra. Assenzjoniet. Maddiċ. 211 b'żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur kontra Astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti ta' dak ir-rapport favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nistgħu niverifikaw għat-tieni parti jekk irġobkom votazzjoni elettronika. votazzjoni nalqet. Għaddit. Mela, votazzjoni elettronika fuq il-rapport e kif ġi emendat il-votazzjoni miftuħa. Okay, votes closed. Votazzjoni maluqa. għanna tlet votazzjonijiet favur, eh, zejda, nifraħ li rapporter għax il-rapport għadda. Agenda now. I'm just going through it in order. That's it for the vote. That's it for the vote. Uh, 13 financial conglomerate. Okay, if you could... Dek joġobkom, ħanaddu għal punt 13 tal-agenda tagħna illi għandu xaqsam mal konglomaturi finanzjarji. Yeah, yeah. <coughs> Right, could we have quiet, please? Could we have quiet? So Silenzju fil-kamra jekk joġobkom ħalli Teodor, ikun jista ja, jiprezentanna l-abbozz tar-rapport tiegħu. Jekk joġobkom. Għanna bżon inkomplu bix-xoltana, bil-ħidma tagħna. Dan u konsodret dinja konsiderazzjoni tal-rapporter Teodor Dimitrius Tolojan fuq dawn il-konglomerati finanzjari l-għan ta' dan l-abbozz jgħid il-kellimi u il-tejbu il-supervizjoni supplementari ta' dawn il-konglomerati finanzjari il-Kunsill u l-Kummissjoni jib edin jiproponu illi dan isir f'żewġ passi. L-ewwel pass huwa il-quick fix tal-direttivi eżistenti li hemm marbuta ma' din is-supervizjoni supplementarja u dan huwa fil-fatt l-an tal-proposta tal-direttiva tal-Komissjoni. It-tieni pass illi suppost għandu e, sir sal-aħħar ta' din is-sena huwa wieħed eh, aktar fundamentali, eh, reviżjoni fundamentali fil-fatt ta' din il-kustjoni. U aħna se nirċievu proposta mill-Kummissjoni fis-sena eh, is-sena d-dieħla Mela fejn din din l-abbozza direttiva, ovvjament il-Komissjoni elaborat il-proposta tagħha għall-ewwel passi, għall-ewwel pass u batitilna. Għandna wkoll il-privileġġ illi il kunsill tiġa qabel fuq il-bidliet illi hemm meħtieġa għal direttivi eżistenti illi għanna qoddimna l-lum huma l-emendi, l-proposti tal-emendi tagħna Eh, l-proposta tal-Kummissjoni għad-direttiva u l-emendi tagħna tiġa qegħdin jaqblu eh, ma' ħafna mill-emendi tal-Kunsill. Qabel ma eh, nisħaq fuq l-aktar emendi importanti li hemm proposti fir-rapport, Nixtieq nirringrazzjak lil il-sur Dio Banez li huwa il-persuna esperta minna tal-Komissjoni li tana l-pariri li kien effiċenti biex anka biex ena biex aħna namlu dan din il-proposta li għana għoddimna. Bidliet tekniċi ħafna minnom daw Eh, biex id-direttivi illi għanna ikunu konsistenti ma dak illi irriżulta mill-trattat tal-Lisbona u anka mid-direttivi illi għandhom xjaqsmu mal e, autoritajiet supervizorji eh, Ewropej fir rigward ta' terminoloġija u anka ta' korrelazzjoni ta' dawn ir-regolamenti u direttivi. E, eh, li għamilna f'dan ir-rapport eh, kien ili l-ewwel net introduċejna bidliet eh, fil-direttiva tal-Solvency 2 il-direttiva li għandha xaqsamma mal-industrija tal-assikurazzjoni u li għandha titħol fis-seħ fil-2012. Il-Kunsill introduċa u koll emendi f'din id-direttiva eh, Solvency 2. Emendi eh, oħra għandhom xjaqsmu mal-autoritajiet ta' supervizjoni Ewropej. Għamenja ċara illi kwalinkwa linji ta' gwida ġenerali illi joħorġu minn dawn l-autoritajiet Ewropej ta' supervizjoni għandhom isiru permezz tal-Kumitat Konġunt. Set iħor ta' MND illi għandhom xaqsmu mal-titjib fit trasparenza f'dan il-qasam ta' attività ta' supervizjoni ta' dawn il-konglomerati finanzjarji. Issa ħanisħaq fuq l-emendi illi għandhom uh, ikunu publikati fil-rigward ta' dawn il-konglomerati finanzjari il-lista tagħhom. Il-lista bħalissa hija waħda sigrita ma tiġix ippubblikata din il-lista ta' dawn il-konglomerati finanzjarji. Qegħdin u wkoll illi ninkludu il-Mixed Financial Holding Companies u natu definizzjoni ta' xinfissru bihom dawn il-kumpaniji fil-supervizjoni supplementari u anka indahlu l-Alternative Investment Fund Managers fija ħriġna u kol bemenda oħra biex nintroduċu dak li qed jissejjaħ stress testing fuq kull livell ta' konglomerat finanzjarju ta' din dawn kumpaniji kbar finanzjarji. kif qed forsi tistennew hemm xi eh, lobbying eh, ma' din id-direttiva ma' dan l-abbozz għal direttiva u jiena tiġa il-tqajt ma' rappreżentanti ta' dawn l-industri finanzjarji eh, tal-assikurazzjoni u tal-banek. Dawn b'mod in ġenerali qegħdin jaqblu mal-proposta tal-Kummissjoni u mal-pożizzjoni tal-Kunsill hemm xi riservi marbuta mal dak li qed stress testing il-sqarrija u l-enija, specialment minnaħa tal-industrija tal-assikurazzjoni, hija toħol ux livelli differenti eh, ta' fiex wieħed jista' jaġixxi ġifieri toħol ux playing field li miex eh, ugwali eh, fejn għanna eh, per eżempju, eh, kumpanija tal-assikurazzjoni li tkun miżjuda ma' dawn il-konglomerati illi ikolla tamel dan l-istress test, u mbagħad ikun hemm kumpanija oħra tal-assikurazzjoni li ma tilħaqx il-livell ehm, minimu, allura ma tiġix inkluża f'dawn l-istress tests. Jiġifieri din kienet waħda mill oġġezzjonijiet li semmow dawn ir rappreżentanti ta' dawn il-kumpaniji għad baqa laqat li għat ridu jisiru fil rigward ta' anka din direttiva partikolari li għat insemmi. Dawn huma il-bidliet ewlenin li aħna qegħdin nipproponu u wara li nisimaw il-kommenti ta'kom u l-emendi ta'kom, aħna ovvjament irridu niftu diskussjoni tagħna l kunsill biex bekk nippruvaw nilħu kompromess. Anka ehm, jekk ma jkunx anka eh, minkejja l-fat li memx ħafna emendi fir-rapportana. Eh, u eh, aħna rridu nilħu kompromess fuq dawk l-emendi li jkunu differenti minn dawk tal-Kunsill. Peter? Grazie ħafna Sinra President. Nixtieq nilqa l-mendi tar rapporter u nirringrazzjah u nifraħlu tax-xogħol illi għamlu. Is-Sur Vanes u oħrajn eh, għamlu eh, din il-Lisbonization ta' din il-Solvency 2. U eh, il naf illi aħna provajna naħdmu biex naraw jekk hemm emendi ma mhux n'poġġew emendi. Eh, din hija xi ħaġa li aħna inħossu li hija utli ħafna din il-kooperazzjoni mhijiex l-ewwel darba li saret u li ħafna drabi twassal riżultati tajbin dejjem l affarijiet imorru tajjeb. Jiena naħseb illi l-emendi tagħkom tridu tbidluhom xi ftit tirfinawhom. E, hemm xi ftit li jiena nappoġġhom u hemm oħrajn li nixtieq li ssir aktar diskussjoni dwarhom. Pereżempju, nilqa l-emenda 31 li titlob il-Komitat Konġunt illi jkun qed jagħmel monitoraġġ ta' kull eh, regolamenti li jisir inti semmejta din il-ħaġa din hija li aħna rridu inwessaw għal tlet awtoritajiet dawn l-entitajiet rridu jkunu marbuta mal-servizzi eh, ta' kreditu ta' investiment anka qed inħares b'mod pozittiv lejn eh, il-proposti tal-Komissjoni għax qed tistabbilixxi affarijiet ġodda kustjonijiet li huma komplementari e, ma nix bżon uħor u livelli uħor ta' kolleġġ għax e, għanna l-istess persuni e, f'kolleġi differenti ħartu lej l-istess affarijiet aqqas ħaq noħol u kolleġi uħra kolleġġi oħra specialment minħabba rizorsi u l l-istaff li jkun hemm bżonna u l-affarijiet mhumiex neċessarji ġifieri. Jien għandi xi tħassib dwar is-setat li qed jiġu suġġeruti li għandha jkollha l-kumitat konġunt u nappoġġa però il-talba tal-Parlament illi jsir definizzjoni aħjar tal- eh, xinija din il-Kumitat Konġunt Eh, Pero xorta għatandi tħassib dwar jek nistawx natu per eżempju l-personalità legali lil din il-komitat tal-konġunt um, eh, din għat ta' u Hemm xi termini bħal autoritajt kompetenti li forsi ridun nqogħdu attenti li aħna nużamu mhumiex adattati ċertu termini rridu niċċaraw eh, il-ruoli tal eopa u EPA u tal-FSF u naraw fejn fejn għandha tkun u fejn qiegħda il-kompetenza eh, tal-awtorità, però ma nqogħdux noħolqu kompetenzi legali li ma jeżistux u ma jistgħux jeżistu. Issa dwar l-stress testing u kol li inti semmejt, forsi hemmhekk hemm wisq rwol Eh, wisa għal din eh, il-komitat li suppost huwa bista koordinazzjoni. U għal li jista' jsir aktar speċifiku fil-ġejjini, imma palissa ġudna naraw eżatt xandu ikollu fidejhom. U jekk noqogħdu nserħu fuq l-aġenziji biex issiru l-funzjonijiet ta' dawn il-kumitati, forsi bidu nistennew għal dejjem nuqodu attenti għal dak li nixtiequ. Eh, jiena ġifiri din dan l-stress testing minn iċċert minnu jina interessat ukoll fuq il- kontroversi li marbuta mal-regoli vocal rules fejn aħna għedin niprovaw ninvolvu il-bane konglomerati li għandhom servizz finanzjari gbar. Aħna per eżempju rridu naraw x-proporzjon għandu jkollhom. Eh, U jina nissuġġerixxi illi għanna li konverġu u naqprovaw nużaw il model tal-Istati Uniti u jekk ma bdejniex id-diskussjoni dwar dan għanna nibdowa. Eh, għandu ikonna il-perspettiva tal-stabilta finanzjarja. Mela, essenzjoni tal-emenda 52 biex eh, niprojbixxu illi l-konglomerati jpoġġu iktar minn 3% tal- eh, tier 1 3% eh, ġifiri tal-kapital likwidu taħħom jina nkun kontent ħafna li nisma l-opinjonijiet tal-kollegi dwar dan u interessanti li aħna nistgħu nitkellmu dwar dan f'dan iż-żmien. U lest li uh, jekk naqbel nimxi ma' suġġerimenti tal-kollegi grazzi ħafna. Jiena shadow tal-Aldi u għalhekk aħjar ngħid xi tej. Jiena naqbel ħafna mal dak li qed jingħad mod ġenerali, speċjalment mal-abbozz tar-rapport il-qasam li kienet interessa li li waħna kontu tħares lej kien il-mod kif dawn l-stress tests, dawn l-stress tests u l distakki supervizorji. U mod kif il-komitat konġunt ikun jista ikun jista jemma monitoraċ tax qed jiġri u li ma jkunx ehm, distakki u li kollox jitaqqat mod eh, li mxi ħarir. Eh, u li kunem bilanċ u ġit niverifika li irridu li jkunu ksibna dana supplementi jaċċertaw li dan huwa l-każ. Għal darba jiena kont ftit eh, kol mħawda dwar kemm iktar bżonn bżonn kolleġi. Eh, kont qed inħarsu le, kont inħares le ngħid l bina direzzjoni aħna mexxina hawnhekk, aħna qed inkomplikaw l-affarijiet u għalhekk jiena eh, jiena xtaqt illi nerġgħu niverifika di nilqa l-fat illi ezma daħlet u anki il rikonoxximenti li għanna fuq security hawnhekk m'għandhomx jitħallew fil-ġemp u uh, jiena naqbel ukoll ma dak kien itqal fuq il-legalità tal-Komitat Konġunt u il-ħaddiema li hemm għax m'hemmx biżejjed. U tajjeb li nikkoordinaw imma nagħmluh b'tali mod illi naraw illi r-riżorsi tajbin it-marru għal supervizjoni il xirqa u l-adekwata mela kunu meċin skont il-regolament. Naseb illi hija entità illi probabilment tikber jinta bżon iktar riżorsi iżda rridu naġġerdaw illi aħna ma noqtluwix billi billi ntuhom eh, eh, xol li għandhom riżorsi li li uħ uħdan ix-xogħol għax ingella għankunu għaddin tfawġabla fuq saqajna. Hija importanti u ma rridux eh, anzi jridu nrawmuha ikta u mhux nippruvaw noqtluha. U sempliċement jien xaq ngħid li aħna imlejna l-vojt fejn kien hemm il-vojt kif suppost. Issa xadu li miss is-sur Filip Lambert. Iva, fil-fatt eh, indifferenza ta' bħala Pala konsiras tal-kellima ta' qabli l-esperti li tkellmu qabli ħanżon fil-qosor. Grazzi ta' rapport musta jkun ħafna emendi, suppost, iżda l-unika mistoqsija li għanna u għadwar dan. Nafu li din id-direttiva ta' applika għal ċertu entitajiet regolati, issa flima miżuri. U ma dawn ċerm ċertu vetturi irregolati ta' ħafna għanijiet b'not tal-mod li mhux se jkunu regolati. E, Ħajsej xi ħaġa f'dak il-qasam biex naraw li ma jkunx hemm struttura jkun bħal konglomerat illi tevadi s-sistema li din narawa. narawha. Imma ma ġenerali li nappoġġa il-kommenti li inti għamilt e, u xarinu anki li saru qabel. U din hija xi ħaġa li aħna nistgħu naqblu fuq. Kej. Eh, grazzi Jina ċer. Jina naqbel ma ħafna li dak li ntqal diġà, allura sempliċiment xaq ngħid ir-rapport mill-Kummissjoni kien waħed kien wieħed b'saħħtu u qed nibdu fuqu. L-unika mistoqsija li għandi hija l-AIFM għalfejn ma ddaħħlitx fil-dokument tal-Komissjoni kien hemm xi raġuni jimma nafx kien hemm impatt tan din l-inklużjoni kemm kumpaniji fih dan il-konglomerat se jiġu affettwati m'għandix idea se jkun dak l-evalwazzjoni tal-impatt ma nafx għalfejn ma kienx hemm fil-bidu fir-rapport meta rapport tal-Kummissjoni ħareġ wara il-Kumitat eh, l-IFM daħal fis-seħ u illa għaliex hemm din l ommissjoni forsi jem xaħt ma' komissjoni lissa viġibni biex forsi kun bekk iktar komda bil-inklużjoni tal-AIFM jekk kienet nifhem illa għaliex ma kienx hemm referenza li għaf il-bidu. Ija mistaqsija li speċini ta' dan imma din tista' tifissa il-ton għall-emendi li se jagħmel iktar u qoddim Mela, għana rappresentat l-Komissjoni, jek ma nafx jek forsi jistaw jibġbuna l lix li għajfem maddaħax qabel. Iva, mela le, il-proposta ġiet introdotta fi sistema f'Ġunju u l għajfem ma kienx publikat fl-OJ dak iż-żmien, u allura ma kienieċ possibbli ġifiri fidejkom biex iddiskutu jekk tridux issa tinkludu s-salajja publikata fil-ġurnal uffiċjali ġifiri kien hemm raġuni sempliċi teknika. Jina xeqnejt nistejti sinra Bowles illi forsi il-usage kien suppost daħlu fe jekk kien id-daħalna li FM. Ma somma mxħat tiħor li jitkellem? Rapporter? Nishtiq ningrazzjak tal-kom tal-kommenti, nishtiq ngħid illi l-est li nikkoopera ma' Shadows. U uh, il-Vice Chair, Kol? U l essu kollu nibdaw diskussjonijiet mal konsil ma' mal komissjoni Grazzi. Grazzi mela skadenza l-emendi jissa dat. E, tmana hija f-11 ta' frar, fi l-emendi di ta' kollox fit-28 ta' frar u f-marzu ħajkun hemm id-diskussjoni, il votazzjoni mbagħad nittamaw li dan jmur u il-plenarja f'Mejju. Issa, nitkellmu dwar iskemi ta' garanzija u r-rapporter Peter Skinner. Grazie ta' sew, niprofa nżon fil-qosor. Din is tema ta' skemi ta' assigurazzjoni, garanzija assigurazzjoni, jew komplessa u serra fuq eh, skema ta' ħafna approċċi minnaħa ta' stati membri u dawn huwa kollha jitkellmu dwar ħarsin tal-konsumatur u dawn specialment jaqlek aħna qegħdin nitkelmu dwar il-ħarsin tal-kontribaturi tat-taxxa naħseb il importanti mbrabta ma' insolvency tnej li għalija hija wkoll l-reżlazzjoni li ħarsin titkellmu dwar ħarsin tal-konsumatur li għandu jitqies. U għalhekk irridu nbidlu ftit l-approċċ tagħna mill-approċċ li ħadd ittieħed mid-dimensjoni tal-banek. U jiena dejjem ngħid nista' mal kollegi appoġġawni hawnhekk illi l assikurazzjoni ma dixqasam mal-industrija tal-banek u eh, viċeversa. U għalek aħna rridu nseparaw mod speċifiku ħafna. Ovvjament, li jek nistudjaw il-kustjonijiet kollha li għana taħt insolvenza tnejn mela l-IGS li tkun xi ħaġa li daħlet wara li t li twettqet id-direttiva jew għaddit id-direttiva. Issa importanti li naddu il-limis U jien sfida li kulħadd hawnhekk illi jgħidilna li jekk għandna l-IGS għalfejn m'għandniex ikonna support oħra ieħor għajnuna oħra. Jekk aħna ħana ħarsu il-konsumaturi meta l-iktar jeħtieġu irti tkun eh, titkun waħd sistema effiċenti. Għalek, jina nfittex l-approċ li jiġi wara. Dan u parti mill il-biċċa li kienet nieqsa. Kemx ħafna pajjiżi fuq livell tal-Unjoni operaw din iskema, ma ħafna li għandhom l-operaturi iva jagħmlu hekk. U f'dan ir-rigward Solvency tnej jindikaw xogħol ta' ekonomija domestika. U dan huwa din hija l-ikbar magna li fejna nimmexxu l-qudiem. U din kwistjoni ta' prinċipju, mhux ta' approċċ fuq livell tal-Unjoni. U għet jridu ngħidu wkoll meta assigurazzjoni tfalli minn dik xi drama li naraw fid-dinja bankarja, għalhekk ir-regolaturi huma responsabbli, probabbli anki iktar responsabbli għal falliment ta' kompanija ta' assigurazzjoni mill dik ta' bank illi jistaw ifallu kif rajna minn lejla nar. Għalek, nem din il-differenza. U appartijek qed naraw illi l-bejħ qed jiżdied mod transkonfinar il-bejħ għasta assigurazzjonijiet. Ovvjament hemm ħafna negozji li jitwaqfu e, taħt ismijiet differenti imma jekk bat imorru lura, waqfu dawn il-ferrat li għandhom minħabba l-effetti tax qed jiġri. U naħseb li ħajkun hemm persuni li qed jixtru assigurazzjoni minn pajjiżi però ma jafux fejn hu l-oriġini ta' din il-kumpanija. U għalhekk rridu nofru din il-ħarsin ta' konsumaturi illi l-Equitable Life um, li aħna kena fl-Unjoni Ewropea um, tisħaq fuqa u problema li kellemmek. Um, ehm, u nitalmu minna. Jekk aħna nużaw il-prinċipju ta' ikin se home country mela għanna 100% għal xi stati membri li jippermettilhom li kolom ċertu aċċess għas sistema ta' garanzija li tippermettilhom din jimxu wid fit ma' sistemi oħrajn li jeżistu naħseb illi talbit kollha għandhom jiġu imħarsa. U nixtieq nistaqsi għal min jikkritika dan l-approċ għandna evidenza ta' kumpaniji ta' assigurazzjoni li fallew mod drammatiku b'dan il-mod u li iva ħallew id-nis l-ampastampa forsi hemm min E, ftit u til minn ftit ma mux dak l-effetti katastrofiċi li rajna fi settur bankarju għallura forsi e, irridu naraw e, il-proċess tagħna f'din il-perspettiva. Is-binding standards vinkolanti tekniċi nistgħu nitkellem forsi fom nibast nej. U ma importanti, jekk memx tifsira ta' SMEs, tifsira legali ta' SMEs, fuq livell Ewropew mela diffiċli nsib soluzzjoni li li teħtieġ li IGS ikopri ċertu persuni. Forsi din hija ħaġa li xi jaraw xi wħud iżda jekk iridu din id-definizzjoni ta' SMEs jekk m'għandniex mela diffiċli biex noħorġu bwieħed. Ehm, mbagħad komissjoni eh, qed li jidu font ex ante u naħseb bera naħseb din eċċessiva u naħseb illi din ġeja minħabba l fetti li eh, kella tbatti il-dinja bankarja, imma kifet il-dinja ta' assikurazzjoni mandiġ taqsam. Inti kifet ġa tit eh, taħdem ma' maħonk biex jiturini ftit fejn kien fallimenti enormi, ovvjament kien hemm persuni illi ġew mqarqa mm, f'skemi illi ma setgħux ħorġu minnhom, imma xorta waħda l-effetti ma kinux daqshekk drastiti daqs kemm kien hemm tal-banek. Naħseb il-prinċipju li nagħtu mandat dan il-fond ta' ex anteriġi il kummissjoni trid tqis żewġ prinċipji minn illi li dawn ma jfallux minn jagħti l-assigurazzjoni u għalhekk ma jistax ikollok skema ex ante u fondamentalment inti għandek diversità ta' skem ta' garanzija ta' assigurazzjoni li tant jeħtieġu modell ta' finanzjament importanti meta għandek dan it-taqlib kbir li għaddej finanzjarju minħabba problemi oħra setturi oħrajn li ma tantx wasal għal benefiċi kbar. U nixtieq ngħid il-Kummissjoni li ħtiġijiet ta' kapital li huma fil- huma fid-direttiva ta' insolvenza għandek il-capital requirements, unbat għandek il-zona tal-uħ, zaħir, u Mbagħad uh, għandek dawn l agenzi tal-kreditu li uh, jagħmlu rating ta' dawn il-kreditu u għapartijek, sa kemm għandek bżonn iktar kapital. Għandna wkoll ċertu intervenzjonijiet li l-aġenziji jridu jiddaħlu. U fila darba inti mbagħad uh, tuqqa din dan is-sellum inti inti se tispiċċa f'ħafna uċ. U l-ura dilja li għadin il-proposta ta' komissjoni hija sempliciment pis addizjonali. Grazzi. Is-sur Karas li PP ma setax ikuna għax jgħat f'komitat ieħor ma nafx jekk hawnx kellem ieħor f'ismu tal-IPP le ma jidhirx li għal kar. Kellima ma tix ma qalx tixtieq titkellem. Ola Surxmet. Grazzi, di mi xaħġa faċli, nabbi għor naqbel ma' Peter. Naħseb illi spiegazzjoni kellna mill-Kummissjoni fuq il-White Paper. Mux għet jirgumentaw b'tali mod li t-konvenċini li il-mod kif qed jippreżentaw huma hija meħtieġa u hija importanti, imma Peter huwa l-espert hawnhekk. Jien qed nitkellem dwar l-Investment Compensation Scheme Directive. U hemm ċertu rabtiet li hemm ma' din l-iskema ta' garanzija. Imma ma nafx jekk għandix taqsam wisq ma' din il-white paper u l-assikurazzjoni jiet huma ħaġa oħra kif għal Peter ħarsin tal-konsumatur ovvjament hija priorità l-Kommissjoni. Imma dan ma jaqax taħt is-solvency tnej. Ħafna drab, ħafna każijiet bħalma għal Peter. Jastrabba għaliex eh, il-mistoqsitijiet għas għandhom xaqsmu mar-rapporter imma u aktar mirati lejn kommissjoni. Kwistjoni ta' kompetizzjoni dawn jgħaw taħt il-white paper. minn mod kif suppost ikun. Sanċini konvint dwar dan laqas sabitta finanzjarja. Kien hemm problemi rigward ta' sigurazzjoni fil-kriżi finanzjarja. Il-white paper isemmi dawn il-kumpaniji ta' assigurazzjoni fl-Ewropa u l-andament tagħhom. Memx, memx wisq li kellom, li fallew dak il-każ, allura jiena favur armonizzazzjoni għax jekk is-suq wieħed jaħħa jaħdem mela jrid ikollna kwestjonijiet transkonfanali li jiġu kopruti wkoll u jkopru dan il-punt. Imma dan u mezz li nagħmluh waħed mill-kwistjonijiet iktar sensittivi huma jekk dawn din is-sistemi kif qed tiġi eh, finanzjata jina aħna edna illi aħna ġidu nkunu nafu kem eh, xpis edin nitfaw fuq il-sistema finanzjarja palissa pal per il-banek eccetera kem se ħalsu nafu li daw musteħalsu euro wieħed li huwa wieħed. Iċ-ċittadini ħajħalsu għal di. Il-naħsibx dan jista' jwassal għal f'suq eh, Ewropew li jaħdem sew. Jena ma nafx, ma nafx jintu ħas niftit mħawat wara di, naħseb illi jirti konna diskussjoni fost komitat kif ukoll ma' shadows u nisimaw xandom xejdu gruppi differenti rigward din il-proposta. kif għan titrattaw għal-bicċa u jena verament id biex bil-ħerqa biex nisma u kol minna għadha l komissjoni għalix naħseb illi inti t-konvinċini biex ikonna argumenti ħafna iktar b'saħħithom għal dan il-proposti. Tinja konklużjoni tiegħi. Jiena minix ċert imma minix ċert livell iktar għoli. Grazzi Vicky. Grazzi. Talli, grazzi talli għagġiltu imma jdispjaċini talli tlift l-ewwel parti tal-diskors tal rapporter waqt li kontet niġri biex nasalaw. Jina ħawda rigward jekk di kwistjoni tal-insurance guarantee schemes fejn u kif ħan trattaw is-settur ta' assigurazzjoni hija differenza ħafna minn banek. Is-sistemi ta' fuq eh, garanzija tal-ħajja jew tal-karozzi m'għandhomx jasmu eh, Ġibba ekonomika li assigurazzjoni mhux bħal banek m'għandhomx eh, mhumiex esposti wieħed għal ieħor daqshekk u għalhekk ċans li jkun hemm ħafna kumpaniji ta' assigurazzjoni li jfallu f'daqqa mandomx jaqsmu mal-riski li kunem fis settur bankarju Għalija danu danija l-iktar raġuni għaliex dan il-fond ex ante mhuwiex meħtieġ għaliex iċ-ċirkostanzi li għandek fl-assigurazzjoni bażika ma mbagħad ovvjament mhux qed nitkellmu dwar kumpaniji li jagħtu assigurazzjoni mill-ġdida u huma differenti. Imma dawk li sempliċement jagħtu fuq assigurazzjoni fuq prodotti u servizzi dawn ma' kumpanijis eh, differenti illi jekk nikkapitalizzawhom sew taħt solvenza tnejn għandhom jiġu protetti bejwet ieħor, iżda ovvjament ma tistax tipproteġi illi ikollok kumpanija waħda ta' assigurazzjoni li tfalli u għalhekk dawn l-affarijiet saru għalhekk il-konsumaturi jridu xi tip ta' protezzjoni ta' skema ta' garanzija. Min għandu, min m'għandux, nista' nifhem illi dan jista' jħawwat konsumatur u speċjalment ta' jkunu qegħdin iqisu l-prodotti li qed jiġu offruti minn kumpaniji differenti li huma bbażati fi stati membri differenti. Is-suġġeriment li wieħed irid toqgħod imur għand għal sistema armonizzata sħiħa u identika, eh, dik dik jew iżejjed il-konsumatur jista' jina taktar għalfin mm, dwar din is-sistema u jkunu iktar konxu u ma naħsibx għalhekk li għandha bżonn dan il-font li huwa finanzjat bisħiħ niftakar li qed niskellmu dwar font fejn f'xi pajstajti membri industrija tħallas għal spejjeż amministrattivi imma mbagħad jerġa' jidu flus lura jekk ikun hemm talba enormi li forsi tamel fis-sens u għanna neżaminaw dan il-modell biex japplikaw oħrajn. Kifet, però ma nasibx jenna bżon armentazzjoni si ħafna il-qasam u laqas ma bżon refund enormi, loġika miex l-istess. Palmija band oħra. Il-Komissjoni qalu li ma kinux ħarsu lejn il sigurazzjoni fuq il-karozzi ħadim pala sigurazzjoni fuq il-ħajja li jridu nqisu ma s fimx għalfejn. Ma nifhmx il-loġika t fuq għadi. Da kollox minn ħati grazzi. Oh, Astrid. Merci Madame la Présidente. Astrid. Grazie tassew. Jina rridx indirizza di bħala shadow reporter, xmini shadow reporter, nasab li dawk li huma shadow reporter, suppost huwa preżenti meta rapport tagħhom qed jiġi diskuss. Jien minix involuta direttament f'dan, jina għandi affarijiet oħra x'nagħmel. Imma għandi mistoqsijiet bażika. Għanna l-entitajiet supervizorja settur finanzjarju. Dan mhuwiex biżejjed? ħanerġa nispjega tgħid is senjora Bowles illi Sur Karas kellu jagħmel prezentazzjoni fuq eh, fimkaw għalek ma setax ikun prezenti imma l-assistenti għeja tawnek għat jihdu n-noti. Ġifiri maħallajn barra. Jina u kolħan l-tfali l-nifsi fuq speaking l peress li għanna ħin. Peter u jien għanna, għet naqsfu xaħġa fuq din ta' Salvency 2 u appoċ tal-gruppi. Għandi pjan zaħi li ma dan forsi nistgħu niddiskutuh darba oħra, imma f'solvenza nej aħna konnedna li aħna nistennew xi tip ta' garanzija, skemi ta' garanzija aħna ħeġġiġna l-Kommissjoni biex jimxu dik id-direzzjoni u ji aħna kelli ċertu diskussjonijiet wara solvenzi t-nej u nipprova niftakar dak li għadda dakinhar. Imma il batakament jiena tal-limt dakinhar li l-industrija Eh, f'xi stati membri kienu ħafna kontri għadi. Kont staġib s-swar għadi, ma bat meta ħaris li sew, kellhom xi ħaġa li kienet tixba ħafna garanzija wara kollox, huma biss ma rridux li kunem skema ila wis fuq qoddim, ġifiri titfa aktar eh, flejjes ehm, f'ħafna ehm, bwid differenti. Għax irridu noqgħdu attenti illi l-istati membri għandhom ċertu sistemi fis-seħ dan il-garanziji għandhom ikunu l-aħħar l-aħħar eh, risors eh, u tant qegħdin naqarbu lejn li qed noħorġu b'skemi daqshekk għoljien li konsumatur musa joqgħod jaqaf jaħsibha sew li għalik ħaġa perikolu ta' tista' tagħmel. U wita tispiċċa illi ċertu skemi ta' garanzija ħaj ħalsu malajr ħafna qabel il-waqt u ma joqgħodx jistenna ftit jarbel ftit u jara kif eh, jimxu l-affarijiet. Eh, ħana ġiet għamlu l-affarijiet ma jistgħux jisahom illum għall-għada. Mhix kwistjoni bħal settur bankarju fejn inti f'daqqa waħda ssepp illi inti ma fadallek eh, xejn flus biex tgħix u l-istess servizzi niżlu u din il-dilemma kollha għaddejja li tassew teqrid l high-tech imma ċertu assigurazzjoni ta' investiment hemm ċertu waqsma. Fejn qed titattiva rejt mela iktar urġenti illi nagħmlu ċertu affarijiet imma mhux oħrajn. Allura jiena ninaqas ma' oħrajn li jgħidu illi jiena m'għandniex favur illi konna xi tip ta' sistema standardizzata li tapplika totta l-kulħat, fenna monta flus li kuħat li ħallas minna, ehm, imma irridu nimxu kas kas U f'solvenza tnejn però tlabna li mbagħad minna aħħar oħra laqs ma nistan bat nikkritikaw u kummissjoni komissar li ħarġu b'din il-proposta anki jekk aħna forsi nħossu illi m'għandniex bżonn xi ħaġa ta' li hija daqshekk daqshekk importanti, daqshekk ehm, eċċessiva. Mandi ħadd iktar jitkellem, ir-rapporter tixtieq isma mill-Kummissjoni. Għanna xaħat mill-Komissjoni biex uwieġeb Iva tajab u sfidejk jek joġbok? Thank you. Thank you for uh, the rapporteur, Peter. Um... Grazie, grazie uh, le rapporteur, Peter. Il-white paper tana joħloq minimalizzazzjoni ta' armonizzazzjoni ta' reġim ta' pajis differenti ta' xitna il-pajis eh, fi membri għandhom sistema pal dida mun differenti għafna ta' aħna rajna problemi ta' applikazzjoni meta l-iskemi jaraw klienti minn pajjiżi differenti rajna dan l-impatt li kellu minħabba l-kriżi u kif rajna fil-white paper aħna Tedimna ftit irġu raġunijiet il għaliex għanna bżon dawn it-tip ta' sistemi aħna tallimna mill-kriżi. Kif intom qed ukoll solvenza tnejn ma jistax u mhuwiex ser joħloq ambjent ta' zero failure u ċertu attivitajiet probabbilment ser jonsu. U jista' jkun hemm kondizzjonijiet li mhumiex imdaqs minn persuni ġejn minn pajjiżi differenti jista' jkun hemm impatt fuq is-suq finanzjarju. qed nipproponu sistema minima. Aħna minna ġabra tal-idejat ewlenin importanti u nafu li jrid ikun hemm ċertu libertà li stati membri biex jadattaw għas-sistema li għandhom. Palista nisabu fi stadi aħari tal-analizzar tal-white paper Nistaw nirġgħu r-riżultati aħna rajna f'dan il-konsulta. U wkoll qed nistennew bil-ħerqa biex ikonna l-segwitu ta' diskussjoni u nipprovdukom b'xi dettalji jew informazzjoni addizzjonali li kolkom bżonn dwar il-kwistjoni ta' sikurazzjoni tal-karozzi din hija xi ħaġa li eskluża minn din il-proposta għax din tiġi trattata f'direttivi oħrajn imma aħna kuntenti li niġu lura fuq is-suġġerimenti li aħna dan daħlu fil-white paper. Ma insomma aħna qegħdin hawnhekk biex niżomawkom u nniżu kummenti tagħkom. Peter, biex insemmi xi punti li tqajmu, naħseb illi bħalet Viki naraw illi rigward il-reinsurance, assukrazzjoni mill-ġdid, imma dan għandu x'jaqsam ma' minn kumpanija għal kumpanija m'għandux x'jaqsam mal-konsumatur mod dirett. Dirett kol nixtieq nitkellem dwar dak li għadet il-kollega tiegħi uh, li għandha ħafna sfidi minħabba dawn ir-rapporti kollha konfliġenti li ċivija li ċivi vera għandna insolvenza tnejn ma xiex li konna zero failure veru. Aħseb i għandna bżonn ta' naħseb li m'hemmx garanzija ħlif għall ta' l skema ta' garanziji. Il-punt huwa li aħna din darnjab ma' ukoll Equitable Life u aħna rridu illi namlu sens minn l-approċ konsistenti aħna maħniex qegħdin naraw armonizzazzjoni minima mill-Kummissjoni u nixtieq ngħidlek jekk inti qed titlob xi ħaġa ex ante hija skema li hija finanzjata minn qabel għandek għamela armonizzazzjoni sħiħa eh, jekk inti wkoll qed titlob biex tkopri il-aspetti ta' persuni naturali u legali, ġifiri jinti taħseb tit dwar li tnaħjom daw u tħares lejn exposed, eh, sistema exposed u eh, li tifokka fuq diversità, forsi dan il-mod kont tista' iġib konsistenza fuq livell wiesa imma fuq li nagħmlu fondi minn qabel disponibbli ma tagħmilx sens. Perċentwal kbir ta' falliment eh, ta' perdu ta' ta' sena u kulħadd meta nitkellmu dwar kelma failure, falliment, mhux li m'għandix qasam mal-falliment ta' banek ma nistgħux nibqgħu naħsbu hekk. Ġifieri dan qegħdin neżaġeraw għall-aħħar. Grazzi. Thank you very much. Um, I will remind you of Grazzi. Umbat essen infakarkom komissa fuq il-skadenzi. Le, dittat il-President, konsiderazzjoni tal-abbozz 28 eh, ta' frar. Eh, l-iskadenza l-emendi f'Marzu, konsiderazzjoni 30 ta' april, komitat 2 ta' Mejju u plenarja ta' Ġunju. Dan huwa l-pjan. M'għandix eh, iktar punti fuq l-EUB il għalimissu huwa l-ewwel ta' frar mid-disa sa' tlieta. Mela speċajna kmini, grazzi.